Okay, everybody, if you settle down... Um, the... Signori, sibu postkom. Sfortunatament għadna ma minnix l-avvizi ta' ċemen issa li batkom għawnek għalli xina marriċ tal-ħodu namel l-avvizi tijaj f'kamra vojta. Lek se missa, issa sakemm isibu postkom. L-ewwel net il-ġimma parlamentari fuq is-semestru Ewropew li se ssir mill-28 sa 30 ta' Jannar hawnhekk fi Brussel u eh, se jkun hemm ħafna kumitati parlamentari kollom laqat eh, tal eh, komitat u tal-intraparlamentari tagħhom f'dawk il-ġimgħa membri tal-Parlament Ewropew se eh, jiflu eh, l-istħarriċ ta' tkabbir annwali u l-linji gwida annwali għal budgets nazzjonali. Infakkarkom illi l-attendenza tal-membri tal-Parlament u hija importanti ħafna biex aħna nibdew dan is-semestru Ewropew rridu niżguraw illi dawn il-laqat jirnexxu. Mhuwiex biżejjed illi titħlu tidru, tiffermaw u titilqu l-barra. Jiġifieri issa fuq it-triologi fuq il-files tal mekanizmu wahdini ta' supervizjoni sar triologu, tile triologu fis-16 ta' jannar, Iva, nixtieq illi toqodu kwieti għaliex xew ħafna storbju. Forsi nieqaf sakemm joġobkom tiqfu intom il-diskussjoni tal-file tal-ECB artiklu artiklu tkomplet u eh, ċertu kwistjonijiet ewlenin fuq il-file tal-EBA ġew diskussi b'mod preliminari hemm laqa oħrajn fit-23, 24 u 28 ta' Jannar. Fuq id-direttiva tal-rekwiziti tal-kapital, żewġ triologi politiċi mal-presidenza l-ġdida Irlandiża diġà saru f'Jannar Fil-10 ta' jannar aħna diskutejna kwistjonijiet bħal benchmarking ta' eh, kejl ta' riskju, ġestjoni tal-krizi eh, u multi u penali eh, ta' supervizjoni qed jiġu abbozzati elementi oħrajn fuq livell tekniku għabbażi tal-kommenti li saru waqt triologu fil-15 tal-jannar ġew diskussi l-governanza uh, korporattiva fost affarijiet oħrajn. Infakkar li shadow rapporters illi dawn għandhom jirrapportaw fuq diskussjonijiet bilaterali li siru mal-presidenza irlandiza. Dan japplika għal files kollha għalli xissa għam tendenza illi qed ikun hemm diskussjonijiet bilaterali għaddejjin illi jiena ma nafx bihom bħala president illi uh, membri oħrajn tat-tim stan negozjati ma jafu U jekk aħna ma rridux naħlu ħin li konna um, diskussjonijiet privati mal-presidenza irlandiza li l-bqija ta' tim parlamentari ma jafx bihom tistaw taqsmu id-diskussjoni. Et najdilkom illi jekk inkun naf illi jisiru dawn il-laqat uh, privati jiena sempoġġi punt bħal dan fuq l-agenda. Tibżaw xejn. Jiena nista' u ukoll illi diġà ktibt lill-President il-ġdid tal-Grupp tal-Euro u uh, stidintu biex jiġi jagħmel uh, jidjaloga hawnhekk mal-Kumitat biex inkomplu kif uh, aħna bdejna ma' Jean-Claude Juncker kenna ħafna diskussjonijiet sodisfaċenti ħafna miegħu fl-aħħar dialogu ekonomiku u skambju ta' opinjonijiet mal-Ministru tal-Finanzi tal-Irlanda, Sir Michael Moonan, se jsir hawnhekk illum fil-ħamsa fil-Kumitat. Jiġifieri f'każ illi il-votazzjoni tispiċċa kmieni, ftakru illi tridu tiġu lura hawnhekk fis-sala fil-ħamsa, nerġa' fakkarkom. Eh, jew inkella jiena noqgħod intawal il-voti biex tibqgħu hawnhekk xorta waħda sal-ħamsa, jew inkella tistgħu tagħmlu hekk intom li hija ħaġa possibbli ħafna. Mela, jekk joġobkom uh, lestu il-karti il tal-vot ejjew eh, nipruvaw aħna se jkonna war nofsenar diffiċli bil-voti jiena xtaqt eh, nifraħ is-sur ċikluna fil-grupp tal-PPE. U jiena nixtieq nkun fjek aħna aħniex uh, se nżommu hawnhekk jew nkellox se nibatuh mant is-soċjalisti. <laughs> Uh, well, well, that's his card, it's not... Dik il-karta il karta tal vot tijaw, mux muxu. Naħseb uh, dak żball tal-uxira. Forsi nistgħu nsaqsuh jekk ija tal-qalbu hawnhekk. Le, mhux hawn, in absenzja. Uh, Kulħadd uh, jiċċajta xi ftit xek. Mela ħanamlu prova l-votazzjoni miftuħa. Dawk kollha li se jivvotaw jekk joġobhom. Ejjew eh, namlu dan it-test qed hemm wieħed żejjed għal ħodor, vot żejjed għal ħodor. Xorta waħda hemm vot żejjed għal ħodor. ħat baqa zewġ buttuni oħra, anzi tlieta li għadhom ma ntafsux. Wieħed u erbajn illi xellu l-magna tal-vot tagħhom u 39 uh, eh, buttuna mafsa. Għaw xi ħadd illi pprova jafas il-buttuna imma l-bozza ma xelleċ. għatem persuna oħra li għatrib tafas il-buttuna, tajjeb wis il-kol kemm intom għafastu l-buttuna. Mela issa se nivvotaw fuq ir-rapport tal-rapport annwali tal-2011 fuq il-Bank Ċentrali Ewropew lesti kompromess a dawk favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 24 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 17 kontra, għaddiet. Kompromess B, dawk favur? kontra astensjonijiet għadda kompromess ċe dawk favur kontra astensjonijiet għadda 42 dawk favur kontra qed nagħmlu l-affarijiet ftit eh, bla doċ jekk joġobkom nerġgħu nipprovaw l-emenda 42 daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddit. Ħalli nitċekjaw għad baqa tnejn oħra li jridu jivvotaw. ċaħtiħor li se jivvota, kullħat jivvota, Għatem buttuna wahda li ma tafsiċ ma xorta senala il-vot. 23 favur, 18 kontra. Mela kelli raġun. Kompromess D, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet kompromess E, dawk favur. Vot maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti Dawk favur kontra astensjonijiet naħseb maddeċ imma aħjar niċċekjaw. It-tieni parti tal-kompromess E. Tlieta oħrajn biex jivvotaw, tnejn oħra, ieħor, grazzi Votazzjoni maluqa maddeċ 20 favur 23 kontra. Issa il-kompromess F fi tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddet. Niċċekjaw Naħseb illi għaddit bisbrix. Għad baqa ħames minnis li ma votawx, tlieta li ma votawx. Jek se tivvotaw, votaw issa, se nagħlaq il-votazzjoni. Tajjeb, din għaddiet 23 favur, 18 kontra. It-tielet parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess ġe f'daqqa favur kontra astensjonijiet għadda 76 favur, l-emenda 76 favur, Tajjeb hemm talba illi fuq 76 nivvotaw separatament għaliex mhix koperta mill-kompromess. Mela fuq 76 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 47 favur kontra astensjonijiet maddeċ 48 favur kontra astensjonijiet maddeċ 49 favur kontra assenzjonijiet ma deċ kompromess H eh, l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet deċ it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma deċ 54 dak favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess eh, I favur kontra astensjonijiet għaddit, 57 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 58 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Fuq 58 Tajjeb, mela, nitċekjaw fuq 58. Ma importax, niverifikaw maddiċ. Naħseb li dawk ma kienu xajnejja tajt il-President kienu swaba ta' xaħat. Il-kompromess je yeah, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed u sebajn dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit, sebajn favur kontra assenzjonijiet għaddit, 74 favur kontra astensjonijiet għaddit, 78 favur kontra assenzjonijiet għaddit, Kompromess ke favur kontra astensjonijiet għaddiet 75 favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw fuq 75 għax naħseb eh, kienu rasim bras li u le. Baqar boħra minn nis biex jivvotaw, senala il-votazzjoni, Mela, senala votazzjoni maluqa. Maddeċ, 18 favur, 23 kontra. Kompromess L, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess M, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, niverifikaw fuq il-kompromess emme imma naħseb dak kien il pp e u li sija e memx maġġoranza. Baqat nejn oħra min jivvota, persuna oħra li tivvota senala il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, 24 favur, 20 kontra. 82 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit, kompromess NF, zewċ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, fuq it-tieni parti favur kontra astensjonijiet uh, aħjar niċċekjaw tajt il-President għax min ċerta jekk għaddit jew le. Għal PPE hemm vot żejjed Jiġifieri jekk joġobkom xi ħadd minnkom uħorġu l-karta tal-vot, grazzi, l-votazzjoni magħluqa. Maddeċ, 19 favur u 25 vot kontra. Kompromess O. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. memx għalfejn nerġaw niċċekjaw 89 dawk favur kontra astensjonijiet niċċekjaw naħseb illi maddiċ baqat li ta' minni soħra biex jivvotaw sena il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, maddiċ. Tnejn u design dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, u design favur kontra astensjonijiet għaddit, disaw design dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess P dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 103 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 104 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 107 dawk li huma simili għalija favur kontra astensjonijiet għaddiet 114 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess E, dawk favur, kontra astensjonijiet għadda, kompromess R, f'żewġ partijiet, l-ewel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti dawk favur, kontra astensjonijiet, it-tieni parti għaddit ukoll, il-kompromess S dawk favur, kontra astensjonijiet għadda, Kompromess te dawk favur kontra astensjonijiet għadda 128 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 129 u uh, simili favur kontra astensjonijiet għaddit Il-kompromess u dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għadda. Kompromess V wieħed dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għadda il-kompromess v tnejn dawk favur Kompromess V2 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għadda. Il-kompromess W dawk favur kontra astensjonijiet. Għadda. Il-kompromess xe maqsum fit tlet partijiet fuq l-ewel parti dawk favur. Kompromess xe l-ewel parti. Favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. Il-bqija jagħmel sens? Le, it-tieni parti issa ma tagħmilx sens peress li maddeċ l-ewwel parti ma t-tielet parti xorta valida. Rapporter jaqbel Iva. Mela t-tielet parti dak favur. Kontra? Astensjonijiet it-tielet parti għaddiet ħan iċċekjaw fuq it-tielet parti jekk tixtiequ li nagħmlu hekk. għad baqat li ta' minni soħra, xivvotaw, senala il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa, għaddit 22 vot favur, 21 kontra. Mela naddu għal tħassir ta' 152 u oħrajn dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Għaddit naħseb imma ħjar niċċekjaw tajt il-President. Sena la il-votazzjoni għaddiet 28 favur, 16 il-vot kontra. Issa naddu għal kompromess Y. Dawk kolla favur, kontra, astensjonijiet għadda dan il-kompromess. Kompromess Z. Kompromess Z. Dawk kolla favur, kontra, astensjonijiet maddix. Mela, issa, irrit nivvota irrit nivvotaw fuq 158 u oħrajn li huwa tħassir fil fad da kollha favur kontra astensjonijiet għaddet, jiġifieri dawn kollha jiġu imħasra kompromess AA f'żewġ partijiet. Il-kompromess A, A, daw kolla favur. Kontra. Astensjonijiet. Fuq l-ewel parti se niċċekjaw il-kompromess A, A. Naħseb illi maddiċ din l-ewel parti baqat nej minni soħra biex jivvotaw. Se nagħlaq il-votazzjoni. U Din il-parti ma ddeċ 18 il-vot favur, 27 kontra. It-tieni parti ma tamil sens u wissa rridu nivvotaw fuq il-tħassir ta' 166 u oħrajn ta' kollha favur. L-emenda 166 u ta' waraja da' kolla favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-kompromess A B imma dan ġi irtirat Għalek issa se nivvotaw fuq il-tħassir ta' 172 u simili da' kolla favur kontra astensjonijiet din maddiċ. Mela, issa naddu għal 175, 176 da' kolla favur? Kontra? Astensjonijiet għaddew. Kompromess A ċe. Da kolla favur kontra assenzjonijiet għadda 185 dawk favur kontra assenzjonijiet ħaniċċekjaw fuq l-emenda 185 għad baqa ħamsa minni soħra xivvotaw, erboħra, tlieta oħra, tnejn, tajjeb, sena laq il-vot. Votazzjoni maluqa. Din l-emenda għaddit 24 vot favur, 19 kontra, kompromess A, D, dawk favur, kon, kontra, astensjonijiet għadda, A, E, dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda, 198 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit A F dawk favur kontra astensjonijiet għadda A G favur kontra astensjonijiet għadda 202 ġir tirat Mela, Qabel l-emenda li mess 203 eh, għanna emenda bil-fom eh, proposta mill-grupp tal-SND eh, u din titħol hawnhekk u din hija li qis li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li jipparteċipaw fil-SSM għandu jkollhom l-istess drittijiet u responsabiltajiet. Din hija l-emenda orali li preżentaw tal-SND. Kulħadd jaċċetta tajjeb mela daw kollha favur, kontra astensjonijiet għaddit. Mela 203 taqa u naddu għal 204 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 205 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 208 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 209 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 210 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess A, H, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess A, I, dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 240, l-emenda 240 dawk favur, kontra, l-astensjoniet għaddiet A, je, fit tlet partijiet, fuq l ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet tielet parti dawk favur, Tridu t-ċekjaw fuq it-tieni parti tajjeb ċekjaw niċċekjaw. Kulħadd tivvota? Naħa tal-PPM e, vot żejjed. Tajjeb, mela kulħadd tivvota l-votazzjoni magħluqa. U dan għadda ta' 23 vot favur, 20 kontra, it-tielet parti da kollha favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A ke. Vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Rapporta jishtiq jintervjeni hawnhekk? għamnek għandi miktub illi forsi għandek nejn tkun trid tibdel it-tieni parti. Iva, Sinjura President, imma memx għalfejn għaliex il-kompromess ġie adottat. Le, il-kompromess imma neħu barra il-parti li hemm fit-tieni parti, ġifiri jew neħu il-litri EMU namlu SSM. Imma ħna votajna fuq il-kompromess tajt il-rapporter, kompromess imma fuq l-ewwel parti. Le, maħna l-affarijiet mhux hekk nagħmluhom. Għale, ah, ma konċ fimt. Mela l-emenda li qed nipproponi u li nħallu barra is-sentenza illi tajt fil in the framework of roadmap for a genuine EMU. Mela din it-tieni parti li se nivvota fuq jekk għamniex inħallu dal-klim fejn hu jew le. Jekk tivvotaw favur, jiġifieri tħallu il-klim fejnu, jekk tivvotaw kontra, jiġifieri se nħallu barra dawn il-ftit klim. Mela dawk kollha favur il-klim fil-kuntest tal-roadmap lejn li twassanna l-EMU ġenwina, favur, kontra, astensjonijiet, mela ek s-saħna sanħallu barra dawn il-ħames kelmiet. Tajab wisq. Issa għanna il-kompromess AL, daw kolla favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AMF f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur. It-tieni parti tal-kompromess AM għadkom ma wasaltux? Iva, ma tajdu li li 241? Le, 241, 246 kienu koperti taħt il-kompromess AL. Tajjeb. Issa aħna ivvotajna favur l-ewwel parti tal-kompromess fuq AM li kien fuq in-nisa żgur li votajna favur. U issa tieni parti tal-kompromess AM daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. 236 daw kollha favur kontra. Aħjar niċċekjaw fuq il-236. Għad baqa min jivvota. Votazzjoni maluqa. Maddeċ 18 il-vot favur, 27 vot kontra, 243 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 244 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 245 favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet imma ħjar niċċekjaw 245 se niċċekjaw. għatbaqa ħamsa minni soħra li rridu jifutaw, tnejn oħra. Grazzi l-votazzjoni maluqa. U din l-emenda maddeċ 21 vot favur, 24 vot kontra. L-emenda numru 1 da kolla favur, kontra stensjonijiet għaddet, emenda 2 favur kontra stensjonijiet għaddet, emenda 3 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw fuq numru tlieta. naħseb li ma bdiċ imma għad baqat nejn oħra xivvotaw mela senala il-votazzjoni u din għaddiet 26 vot favur, 17 il-vot kontra. Il-premessa ċeda kolla favur, Premessa ċeda kollha favur kontra. Astensjonijiet għaddit, Premessa D dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddit, L-emenda erba dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddit, Ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda sitta favur kontra, astensjonijiet għaddit, il-premessa F dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit, l-emenda numru 8 dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit, l-emenda 9 dawk favur il-Pepe mux qed ikun ċar biżejjed l-emenda d-dissa da kollha favur, kontra, astensjonijiet, naħseb li għaddiet imma ħjar niċċekjaw. Votazzjoni maluqa għaddit 27 vot favur, 18 kontra. 11 Dawk favur kontra stenzjonijiet deċ. Il-test oriġinali tal-premessa H dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet maddeċ 15 favur kontra astensjonijiet għaddit 16 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 17 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet imma ħjar niċċekjaw. tbaqat nejn oħra biex jivvotaw. Se nagħlaq il-votazzjoni, votazzjoni magħluqa, għaddiet. 18 favur kontra sensjonijiet għaddiet, 17 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 20 favur kontra astensjonijiet għaddit 21 favur kontra astensjonijiet għaddit 22 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 23 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit issa ħan namlu uh, vot elettroniku bħala vot finali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 23 favur, 22 kontra ebda astensjoni. Proset. Um, mela, proset. Proset l-rapporter. Xol mux faċli. trying to move on to the EIB. Mela jiena qed niprofa naddi għal eh, rapport għal eib zda mandiċ eh, lista ta' votazzjoni. Right, we've got... Uh... Mela, għanna votazzjoni maqsuma mizjuda li se nispjega meta naslu għalija, l-ewwel se nibdew dwar il-rapport dwar li IB. Kompromess E f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna l-emenda 16 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur. Le, l-ewwel net eh, kompromess F tajt il-President. Favur kontra assenzjonijiet għaddit. Issa l-emenda 16 l-ewwel parti favur kontra Assenzjonijiet. Nistaw nikontrollaw jek joġbok l-ewwel parti tal-emenda 16. Il-votazzjoni miftuħa. Ma nafx għal-għalix jiena ma nistax nikontrolla l-buttuni. Għanna zewċ eh, votazzjonijiet eh, neqsin jkeġbok hawnhekk għaddit. 22 għal 21. It-tieni parti. Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? Um, awis, awis, um, tħaxwix, mela, se neġaw namlu għajkir bit parti. Fota se miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. 14 favur, 30 kontra, kompromess G, jew G favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess H favur kontra astenzjonijiet għaddit. 21 favur kontra astenzjonijiet. Aw, ħafna minn nismu minn xet jivvotaw għalek se nikontrollaw l-emenda 21. erba, iżjed rridu jivvotaw tlieta, tnejn, qed nagħlaq il-votazzjoni. Mela, eh, tartwis jek trid tivvota issa u maddiċ 18 favur, 25 kontra mela il-test reġjonali favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess I favur kontra astenzjonijiet għaddit. J favur kontra astenzjonijiet għaddit. Fil-kontrolli budgetarji l-emenda paragrafu 2 dana zewċ partijiet jina sena dan l għu partijajt jieġa jafferma l-importanza tal iib eccetera, eccetera, skont natura tal-attivitajiet tiegħu. Tini parti jikonsidraw li huwa importanti ħafna biex l iib jżomm il-klassifika tagħha tal-AAA. Eh, mela, l-ewwel parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ Kont paragrafu 3, favur. Kont paragrafu 3, favur jekjoġbok, kontra. Astenzjoniet? Maddiċ, kont paragraf, paragrafu 7, favur. Kontra. Astenzjoniet, se niċċekjawa, signori. xaħat fadal xi vota votazzjoni malu għaddit. Kont paragrafu 8 favur. Jek joġbok, izjiet uh, eh, nis jivotaw inqas klim, kont 8 favur kontra, astenzjonijiet għaddit, kont 9 favur kontra, astenzjonijiet għaddit kont 10 favur kontra sensjoniet għaddit, kont 11 favur kontra sensjoniet għaddit. Dana, jgħid Okay, so... Um... Mela, et nifutaw għal dan iżda jekk il-kompromess u jiġi adottati iżjed tard um, jeleb din il-votazzjoni emenda 24 dak favur kon, kontra assenzjoniet ma' Zgur li ziet komdu ek. Umbat fl-emenda 25 dinja provizorju kol. Eh, favur kontra sanzjonijiet għaddit. Iżda tista tineleb. U l-istess ħaġa nemendaw eh, mod provizorju. Eh, l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet meġu zej personi għet jivotaw l se nitċekja. Eh, persuna oħra x-tivota votazzjoni mallu għaddit. Illi tista' tinelleb ukoll emenda 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, kompromess ke favur kontra astenzjonijiet għaddit Mela, naddu għal paragrafu 6, il test oriġinali, favur, kontra, sanzjoniet għaddit, eh, kompromess L, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Mela, l-34 huwa kopertu koll u bekk naddu għal kompromess M, favur, kontra assenzjoniet għaddit. L-istatisfazzjoni tal-ħagġeb dit-darba. Kompromess N illi ċittaddi għal paġna li mis, memx, memx numri fuq il-paġni u bekk ma nistax il-numru kompromess n sibtuħ n għal noti maqareb en favor, kontra astensjoniet għaddit. Dak favor. kontra astensjoniet għaddit, kompromess P, favor kontra astensjoniet għaddit, kompromess Q, E, favor kontra astensjoniet għaddit, L-emenda 46 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Lele ma tridu tinjorawa dik is-47. Favur kontra sanzjonijiet għaddit. Je, inti għet jek eh, kompromis, je jiġi adottat dana jaqa dana jaqa jaqa eh, dawn emendi jaqa mela l-ex ix ġi votat mela issa għanna emenda oħra jekk tiġa dotata lex eh, ex 51 hija bħal eh, votazzjoni eh, provizorja antipatik. Signora President, jiena naf li kulħadd jitkellem bl-Ingliż imma jekk barra minn din lista mħawda noqogħdu nikkummentaw illi l-interpreti li qasir xilom jinterpretaw li li qed fixkilni il-paġni la fihom numri taħwit sħiħ. Ġifir mhux faċli li segwi. Da sabutaġġ. I, I, I have sympathy. I, I have sympathy. Mela, inħossa lik. Mela, għawnek għanna emenda oħra li se nivvotaw fuq għazda tista titwarrab meta naslu għal kompromess X ix għax insaf f'dan il-post antipatiku jista' jkun li ma tarax iżjed il-qoddim jekk imbagħad nivvotaw favur il-kompromess X forsi għanna bżon ta' delegat biex eh, ikonna stan, biex ikonna regoli dwar kif namlu l-lista tal-votazzjoni. Mux se jkun l-ewel darba illi jiena um, tlabt għal proċedura bħal din. E, kull rapport huwa differenti huwa ta' l-emenda 51 favur Mistoqsija, aħna ma votajniex fuq il-paragrafu 11 il-test oriġinali. Ma votajniex fuq dan. L-emendi 48 u 49 jaqaw għaliex aħna votajna fuq il-kompromess ġe imma ma votajniex fuq il-test oriġinali. Does it fall or not? Since it's, it's covered. Yeah. I'm, I'm informed informawni li test oriġinali huwa kopert mill-kompromess. Ma jgħidxek fil-lista. Issa naħseb il-punt huwa li l-kontenut tal-paragrafu 11 ġi kopert minn parti mill-kompromess j. U għalek qed niprofaw nivotaw il-51 l-emenda 51 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess R favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 2 u 54 favur. Le, dan huwa kopert. Skużani, tantina, tantina imdorija li l-affarijiet li ikunu koperti huma koperti. Il-kompromess esse, favur kontra sezzjonijiet għaddit. Kont ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kont 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Test oriġinali, um, paragrafu 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 56 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Test oriġinali. Eh, paragrafu 14 favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess eh, te favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess u favur kontra assenzjoniet għaddit 63 uh, favur kontra sentunijiet taddit. Paragrafu 17 favur kontra sentunijiet taddit. 64 favur kontra sentunijiet taddit. kont 13 favur kontra assenzjonijiet għaddit, kont 14 favur kontra assenzjonijiet għaddit, kont 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-test oriġinali paragrafu 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 65 favur kontra mħawdin. Eh, ħan iċċekjawa, signori. Tlieta tnejn fadlu l-aħħar opportunità biex tivvotaw votazzjoni magħluqa. Għaddit 22 u 12 kontra 66 eh, favur kontra stazzjonijiet għaddit. Emenda orali mill-ħodor kompromess ve et naċċettaw l-emenda orali kħiġbok ma ħadd mu qed joġġezzjona. Nifotaw għal eh, votazzjoni vota orali għalih għax eh, qed nitħaw dawnek l-ewwel nett għandna nivotaw għal għal eh, emenda orali tal-ħodor da favur jekk jogħġbok kontra. Astenzjonijiet se niċċekkja minħabba l-estenzjonijiet. Kulħadd ivvotek jogħġbok? Qed nagħlaq il-vot. Emenda orali ma ma ditx u issa kompromess be ve minaj minajr l-emenda orali favur kontra sensjonijiet għaddit. Mela, issa naddu għal-emenda 70. Numru 70. Skużawni, signora, eh, signori, eh, kompromess, ve, eh, votajna jisu ma kienx maqsum u bekk it-tini parti fejn għanna l-klim Eh, fil-gwart tar recalls, irridu nivvotaw fuq dan. Għal dan il-paragrafu dak favur it-tini parti, jekk jorġbok sinjuri. Kontra, astenzjoniet, għaddit. Skużawni tal-li eh, ħawata uh, se sen iċċekja. Mandunajċ eh, minħabba l-emenda orali li votazzjoni maqsuma tini parti l-kompromess um, illi fih il-paragrafu recalls sa l-2013. Uh, votazzjoni elettronika jkerġbok, Jean Paul. Right, one more to vote if you're voting. Okay, vote's closed. Votazzjoni maluqa Tini parti. Persuna wahda nija biss biex tivvota kulħadd kontent se nagħlqu l-votazzjoni kħerġbok, signori. Għala il-voti kħerġbok. Mela, maddiċ. Issa naddu għall-emenda 70. L-emenda 70 favur kontra sensjonijiet għaddit. Jina t-nistenna l-Ġan Paul, għandek eh, issa wasanna l-72, dak favur, l-72 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Kompromess X, x, favur kontra assenzjoniet għaddit. Il-kont uh, eh, 16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit L-emenda seba favur kontra assenzjonijiet, għaddit. Emenda 8 favur kontra assenzjonijiet, għaddit. Kompromess ċe favur eh, kontra assenzjonijiet għaddit. Id kompromess de favur kontra assenzjonijiet għaddit. Se namlu votazzjoni elettronika fuq il-test finali kjoġbok. And that is carried 37 għaddit 37 favur, memħat kontra ħames astenzjoniet. U prosit l-rapporter. Prosit l-kulħat għal eh, dan il-rapport li eh, kellu l-istruttura tan diffiċli. Iva Filip, mela, wara din l-esperienza u bispirtu ta' skoperta u l-innovazzjoni forsi nistaw jista' jkonna lista ta' votazzjoni b'mod eh, <laughs> kif ġiġi minnajr eh, lista għatma taf, sinjuri. Jista jkun li namlu għek 16 ġi differit. 17 Mela, sinjuri. Mela, sessjoni diffiċli, sinjuri, għanna proposta fil-rapport ta' David Kaza li nistaw neħdu block vote fuq 3, 4, 32, 22, 23 u 25 block vote, kullħat favur, kontra sessjoni għaddit 25 u 6 ġew irtirati l-kompromess a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nistaw namlu um, votazzjoni uh, block vote uh, fuq il-28 sa 8 uh, block vote dawka favur kontra astenzjonijiet dik għaddit. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddit L-emenda 12 favur kontra astenzjoni ta' dit, kompromess ċe, favur, kontra astenzjonijiet għaddit u 26 eh, fl-axħar dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Se namlu votazzjoni eh, kontrolla eh, elektronika, ehm, votazzjoni miftuħa, signori. Eh, persuna oħra għandha tivvota, qed nagħlaq il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Wieħed erbajn favur u ħadd kontra ħadd ma jastieni, votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni um, votazzjoni miftuħa, darb'oħra. Għaxħat il-jiet jiplagja u u eh, eh, nittama li eh, erba persuni jridu jivvotaw, għad fadal, tlieta u persuna waħda, qed nagħlaq il-votazzjoni. Votazzjoni luqa. U għanna 42 favur il-resoluzzjoni leġislattiva u ħat kontra ħat eh, ebda astenzjoni grazie ħafna grazie l organizzazzjoni eh, tal-votazzjoni tal eh, f'Blokok. Tana en ħafna. Okay, right. Uh, let's all settle down. Time to panic again. Um, we now. Tajab, Issa naddu għall-abbozz ta' rapport minn Eliza Ferreira dwar is-semestru Ewropew nibdew b'emenda 120 minnu favur. Jiddispjaċini, imma ma nistax inkompli bil-votazzjoni jekk tkomplu titkellmu bejnietkom. Se nistenna li tifqu biex naġun nkompli. Right, I assume everybody now knows what they're doing. We are now going to attempt again to... Tajjeb wis, jiddelegolati għafxet jgħamil, issa nerġaw niprufaw nivvotaw dwar emenda 120, minu favur. Kontra. Astensjonijiet verifika. Persuna oħra, x'tivvota? vota Se nara l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Seħat mux qed jivvota. Tilli fiċ-ċans tiegħu 22 favur, 18 kontra. Vot maqsum, kompromess għal ewwel parti minnu favur. Kontra stensjoniet, ta' di it-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Issa, un-emenda bil-fum għal 128 il-kelma unproductive biss, tgħid il-President. Jider l lemenda bil-fom hija li ndaħlu il-kelma unproductive, mhux produttiv. Kuntenti b'din l-emenda jew nivvutaw b'mod separat. Favur? Kontra astensjonijiet. Filip. Naħseb li għadek kem tivvota kontra l-emenda tijak stess. Iżda għaddi ta' wahda. Places Amendment 128. Dik ħadet post emenda 128 issa naddu l-emenda 129. Menu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. 130 Menu favur. Kontra Astensjonijiet ma taddix. 131 minn favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma rajċat jamlu l-alde u għalek ser ikonna namlu verifika. Jekk ma tollux idejkom, jiena ma nkunx nista' not il votakom Verifika. Fadal tnejn oħra, jekk qed votaw Persuna oħra jekk qed tivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Din l-emenda tgħaddi. Emenda 132 minu favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Kompromess B. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix għal daqstant issa nivvotaw dwar daw kollha li hemm l-ewwel net l-emenda wieħed tlieta tlieta minnu favur din hija emenda ta' tneħħija kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 134 favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa ngħaddu għal 143 emenda 143 minnu favur. Kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess ċe f'żewġ partijiet, l-ewwel parti. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet taddi wkoll. Emenda 151, favur, kontra. Astensjoniet taddi. 152 favur kontra astensjonijiet taddi. 153 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess D favur Jekk forsi l-gruppi jistaw jivvutaw flimkien kompromess de minnu favur. Kontra, astensjonijiet ma jaddix. Issa naddu għal emenda 154. Favur? Kontra, astensjonijiet taddi. Naddu għal kompromess E. Kompromess E minnu favur kompromess E kontra astensjonijiet jaddi 166 favur kontra astensjonijiet taddi 167 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess F żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa naddu għal kompromess ġu. Skużawni, insejt nejt illi aħna xtaqna nistaqsu l-emenda bil forma unek illi tiħu post il-kelma severe economic downturn. Flok il-klim exceptional circumstances. Għalix bizbal naħseb illi għawnek mużajniex il-klim li għanna fis six pack. U għalek emenda bil-fom sabiex il-Kommissjoni tevalu situazzjoni li għet jiffaċċaw l-Istati membri fid-dawl ta' problemi ekonomiċi severi flok ċirkostanzi eccezzjonali kif hemm fil-SGP reveduti għaliex dan tal-aħħar ma jużax il-kelma ċirkostanzi eccezzjonali imma problemi ekonomiċi severi. Dan fil-kontest tal-kompromess li qbilna dwaru, emenda bil fom biex indaħlu l-kliem eżatti illi jinsabu fit-test legali u mhux kliem vagi bħal manna hawnhekk, ċirkostanzi eċċezzjonali, dak mhux it-test legali. Skużawni ma kontx qed nifem x'kontu qed tgħidu u xi tridu tneħħu, xi tridu żidu naf li tridu konsistenti ma' six pack. Imma aħna dwar dan issa votajna. Nerġa' nirrepeti. Kompromess F. Xaġa sempliċi ħafna. Aħna bilna dwar li tolbu l-Kommissjoni biex tevalwa s-sitwazzjoni mill-ġdid li qed ifaċċaw l-Istati membri fid-dawl ta' ċirkostanzi eċċezzjonali. E kif stabilit fl-SGB irrevedut. Il-proposta tiegħi hija illi il-kliem fid-dawl ta' ċirkostanzi eccezzjonali dawn nisostituhom bil-klim Severe Economic Downturn għaliex dawn huma l-klim illi jinsabu fil-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. U għalhekk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 tana kellu jitla u jiena ma nafx eżat il-wording tal li qablu fuq fil-kompromessi u jiena niddejja ftit eh, ma nafx dak li qed għamlek xiridu jagħmlu aħna votajna hekk kif tiġi imma eh, jekk eh, wara mbagħad noqogħdu nirranġaw l-affarijiet ma naħsibx li dan iwassal għal kwalità xogħol ta' kwalità tajba. Think. Attendi, ona a, on a voté et on Ivvotajna u mal-għajniex, ma dejniex, issa l-fat li nbidlu xie kelma l-emmulaw biex tkun taqbel ma bnadi oħra, ma jbiddel xej. Għamem xalfej nuqodu intawlu issa fuq di. That was. Għanna bidla fil-bicċa illi diġa futajnija, diġa d dajnija fl-ewel parti ġampol. Aħna ma d dajnix it-tini parti, iżda jekk eh, ħanoħloq ħafna taħwit ninsewa fil kos Le tgħid il-President nistgħu nsibu tarfa hawnhekk l-ewwel parti illi Jean Paul votajnija għaddejnija li għandha fid-dawl ta' ċirkostanzi eċċezzjonali Eliza qed tgħid illi għandna nigdbu severe economic downturn u mhux ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-kummenti ta' Christian? Għandi problema anke il-konsillir ti għandu problema, ħna għed nitkellmu fuq l-ewel parti u t-tieni. Imma l-ewel mux fuq numru t tini konna għed nitkellmu. Il-proposta tiegħi hija li fl-SPG memx il-klim exceptional circumstances um, these special uh, circumstances, etc., etc. Meta qed nitkellmu fuq exceptional circumstances, fuq da qed nitkellmu le, ebda problema, ebda problema. Ah, qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa. it's it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah, okay, we can we can it's all it's all Il-prestazzjoni tal-votazzjoni tagħna tal-lum sejra żmerġ. Issa, aħna qed nikkonfermaw illi bil-lingwaġġ li qed tipproponi Eliza, naħseb jana narġaw nivvutaw kompromess F l-ewwel parti irreveduta. Minu favur fostkom, minu favur din l-ewwel parti e kif irreveduta minnu kontra, astensjonijiet, taddi, taddi bil-lingwaċ emendat. It-tieni parti dik maddiċ u maġiċ, maġiċ mil-quta minn dak il-lingwaċ li zidna issa. Kompromess ġ minnu favur, kontra. Astensjonijiet, ma jaddix u bekk naddu għal emenda 173 minu favur. Kontra astensjonijiet taddi kompromess akka żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi verifika jista' jkun hemm x'indikazzjonijiet mħawda ma nafx għalfejn nivvotaw favur hawnhekk. Votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix. Naddu għal 183 għanu favur kontra astensjonijiet ta' 284 favur kontra astensjonijiet ma taddix 185 favur kont favur tejt il-president kontra astensjonijiet ma taddix kompromess i żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet di it-tieni parti favur kontra Assenzjonijiet ma taddix. 191. Minu favur. Rittu verifika? Rittu verifika dwar it-tieni parti Okay, so I, I just I think I've got to start voting now. Naħseb li wasal il-ħin li nibda nivvota anke jien issa. Ma kif kifettilkom u bekk naddu għal emenda 191 minu favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromessi żewġ partijiet, le tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix it-tielet parti favur kontra astensjonijiet ma taddix Afko 13 favur Afko 13 favur Nistenna l-PPE. ebda vot ma kien indikat. Favur. Kontra stensjonijiet ta' di 199 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 200 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 201 favur. kontra. Astenzjonijiet ma taddix 202 favur kontra astenzjonijiet taddi 203 favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess k favur kontra astenzjonijiet jaddi kompromess l żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. U bekk it-tieni parti suppost li taqa' ukoll. Issa naddu għall-emenda 207. 207 minu favur. Nu favur? Kontra? Astensjonijiet. Taddi. Naddu għal 214 favur kontra. assenzjoniet ma taddix. Kompromess emme erba partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet taddi, it-tielet parti favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Ir-raba parti favur kontra astensjonijiet taddi. 221 favur kontra astensjonijiet taddi. 222 favur kontra astensjonijiet taddi. 223 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 224 favur kontra assenzjonijiet taddi. Promess enne żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Kompromess ġdid o minu favur Kompromess ġdid o kontra astensjonijiet jaddi dan il-kompromess. Issa, nivvitaw dwar it-tnejn, tlieta, erba, minu favur, kontra astensjonijiet, ma taddix 235 favur, kontra. Astensjonijiet taddi. 236 favur, kontra astensjonijiet ma taddix, 237 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 238 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 239 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 240 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess P favur kontra astensjonijiet jaddi. Naddu għal 242 favur. 242 favur kontra assenzjonijiet taddi. 243 emenda bil-fom mill-grupp tal-ħodor ser nivvotaw dwar din l-emenda bl-emenda bil-fom. Eh, t-verifika John Paul. Illi hu nota ta' tħul fis-seħħ. Tajjeb? 243 implementa bil-fom, favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Għal daqstant naddu għal 244 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Kompromess E favur. Kontra astensjonijiet jaddi 249 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess R żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Verifika. Naħseb suppost qed nivvota tgħid il-President. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Tgħaddi 22 favur 19 kontra. 258 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 259 favur kontra astensjonijiet ma taddix 261 favur kontra astensjonijiet taddi 262 favur kontra astensjonijiet ma taddix 263 favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda bil-fom minna ħatijaj u rapporter din binna dwara mal-komitat empl fil-laqa tagħna biex nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni. Minu favur, kontra astensjonijiet Din l-emenda bil-fom taddi. Test oriġinali paragrafu 18 favur kontra astensjonijiet ma jaddix afkot 16 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Subheading ġdid minna ħatta xaħat minnu favur kontra Astensjonijiet jgħaddi subheading ġdid ieħor dwar il-politika budgetarja favur kontra astensjonijiet. Jgħaddi. Issa, naddu għal budget 6. Minu favur budget 6. Kontra astensjonijiet. Jgħaddi budget 11 favur kontra astensjonijiet ma jgħaddix. Reġi erba. Favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Subheading ġdijt ieħor politika reġjonali favur kontra. Xaħat qed joġġezzjonal dan is-subheading il-ġdid dwar il-linji ta' politika reġjonali tajjeb wismela jgħaddi nistgħu nivvutaw fi blok sal-aħħar. Ejaw nivutaw reġi on blok wieħed saseba. Le, ma nistawx. Skużawni, reġi wieħed favur kontra astensjonijiet ma jaddix reġi tnejn favur kontra astensjonijiet ma jaddix reġi tlieta favur kontra astensjonijiet jaddi reġi ħamsa favur kontra Astensjoniet ma jaddix. Reġi sitta, favur kontra. Astensjoniet jaddi. Reġi seba', favur kontra. Astensjoniet jaddi. Affarijiet kostituzzjonali sabħedin ġdid. Favur kontra. Astensjoniet ħadna nota ta' dan. Afkon blok, le ma nistawx tgħid il-President Afko wieħed favur kontra astensjonijiet jaddi afko tlieta favur kontra Nistaw nieħdu afko minn afko tlieta l-qoddim un blok. Il-bqija ta' afko minnu favur kontra astensjonijiet jaddu il-koll. Kompromess. Verifika. Verifika dwar afku. Yes, it's on block AFCO, apart from the first one. Afko AFCO on block, kolla parti l-ewel wahda. Intom, favur jew kontra AFCO? Fadal tlieta xivvutaw, jek, jekk qed jivvotaw, Ser nagħlaq il-votazzjoni, votazzjoni magħluqa. U aħna favur għafku. 24 favur, 16 kontra. Issa ngħaddu għal kompromess S 6 partijiet ħansibu mela l-ewwel parti favur kontra, astensjonijiet jittaddi, it-tieni parti favur kontra, jitt ma taddix, verifika dwar it-tieni parti. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Fadal persuna oħra vota jekk qed tivvota ser nagħlaq il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix. It-tieni parti iva dwar dik ivvotajna. It-tieni parti Maddiċ, jina ekder li u kol metollejtu idejkom, issa it-telet parti. Telet parti minu favur, kontra. Astensjonijiet, ma taddix ir-raba parti favur, kontra. Astensjonijiet ma taddiċ il-ħames parti favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix is-sitt parti favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix. recommendation. Madam? Madam, yeah. I'm sorry, but I think there is a mistake uh, in interpretation. Naħseb, naħseb li jem zbal fl-interpretazzjoni tal-lista tal-vot. Tista jek joġbok tiċċara xini l ewwel parti u xini it-tieni parti f'kompromess S. Basically, this, the first paragraph cut in two part two and three. No, look, okay. I've had a request and I will tell you what is in my voting list. Ser ngħidilkom x'andi fil-lista tal-vot tiegħi. Hemm miktub illi l-ewwel parti hija rakkomandazzjoni mingħajr il-partijiet illi huma imniżla hawnhekk. U l-partijiet li huma mniżla nisfel huma l-ewwel parti tal-ewwel rakkomandazzjoni, it-tieni parti ta' l-ewwel rakkomandazzjoni il-kliem li jibdew name li dju u dawk li jibdew BCB u wkoll dawk li jibdew in the EU and in the Eurozone in particular. So that's, that's, we voted as we intend. Mela naħseb illi votajna kif kien il nivvotaw fil-fatt. Mela issa naddu għal kompromess te ximkien fil-paġna 19 fit tlet partijiet l-ewwel parti ta' tal-kompromess te dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti tal-kompromess te dawk favur kontra aħjar nivvotaw b'mod elettroniku fuq it-tieni parti tal-kompromess te. Inti ma kontx qed tivvota imma uh, l-ewwel parti għaddiet waqt li s-soċjalisti kienu qed jiddiskutu bejniethom. It-tieni parti għadbaqat li ta' minni soħra xivvotaw, jekk se tivvotaw, votazzjoni maluqa, u it-tieni parti għaddiet 32 vot favur u 8 kontra. It-tielet parti dawk favur, kontra, aħjar niċċekjaw fuq it-tielet parti. kulħadd tivvota. Tajjeb mela tbaqa' ħamsa minn nies oħra jekk tindernew roħkom tivvotaw. Jiena se nagħlaq il-votazzjoni issa. Din għaddiet ukoll 22 favur 18 kontra. Issa ngħaddu għal kompromess u maqsum f'disa partijiet. L-ewwel parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur, kontra astensjonijiet jina ma nistax illi nimmex l-votazzjoni ħadd ma qed jivvota. Tieni parti dak favur kontra astensjonijiet ma ddeċ. tilet parti dak favur kontra astensjonijiet ma ddeċ. Raba parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet ħames parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet parti sitta. Tajjeb ħan verifikaw fuq il-ħames parti. Għadbaqa tnejn minni soħra xivvutaw, jekk se tivvutaw. Tajjeb, mela din għaddit 21 vot favur, 19 kontra. Is-sitt parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, seba parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, it-tmin parti dawk favur, jekk tollu idejkom sew nistanara tmin parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet disa parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda numru 1, emenda 1, dak kolla favur kontra astensjonijiet għaddiet il-kompromess u A b'emenda orali mill-grupp tal-ħodor. Tajjeb, mela se nivvotaw dawk favur kontra astensjonijiet Addit? Issa nivvotaw fuq l-emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda erba dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda ħamsa dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda sitta dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, emenda seba dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ, emenda tmenja dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, Kompromess ve, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 12, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess we dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Mela sanaddu għall-emenda 13, dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 14 favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq numru 14. Kulħadd ivvota se nagħlaq il-votazzjoni tajjeb u din m'għaddiċ 20 vot favur 21 kontra. Amenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naħseb li għaddiet. Aħjar niċċekjaw għaliex ma l-idej idejkom ma lejtumx sew. Fuq l-emenda 15. Tajjeb mela jidher li kien hemm xi astensjonijiet votazzjoni magħluqa. Il-votazzjoni magħluqa għaddiet L-emenda 19, daw kolla favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq l-emenda 19. Għad baqa zewġ persuni oħra xivvotaw, jekk se tivvotaw, kulħadd tivvota se nagħlaq il-votazzjoni. Tajjeb mela din għaddiet ukoll 21 vot favur 19 kontra. L-emenda 20 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess xe dawk favur kontra astensjonijiet maddex L-emenda 22 ta' favur kontra stensjonijiet għaddit. Naddu għal 28 ta' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess Y ta' favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq il-kompromess Y. għad baqat li ta' mill-li soħra xivvotaw, tnejn oħra, jekk se tivvotaw votaw issa x'se nagħlaq il-vot. Maddeċ, 20 vot favur, 20 vot kontra, xaħat li nesa jivvota, mela dik taqa. Issa naddu għall-emenda 29 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet ħan iċċekjaw għaliex hawn min eh, mhux qiegħed jivvota. Fuq 29 se nagħmlu verifika, sinjuri. Għaddit. Issa ngħaddu għall-emenda 35 daw kollha favur. Kontra absenzjonijiet ħaniċċekkja skużawni imma tantu maqrib il-voti ta' xurxin illi jekk xi ħadd ma jolli deħsew ma tkunx tista' tara. Uma mhux kulħadd għadu għaw. Tajjeb mela se la' il-votazzjoni u din għaddiet. Jekk ma tollux idejkom sew ma nistax notkom. Kompromess ze. Jekk għaw xaħat li jrid ġi mex il-votazzjoni minn floki, merħba bikom. Kompromess ze. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma ditx l-emenda 36 dawk favur, Jean Paul, Jina rrit tinsaqsi jekk dak kien id-diktik kien iċ-ċofferta biex naħdu l postok darba dejjem jew forsi għal votazzjoni biss, għax fil-kas mela naħsbu għadi. Jean-Paul, you can come and conduct the vote. Jean-Paul, meta bok, ejja meċi l-votazzjoni, inti naf kem kontu gost, inti meta kien mislilek. L-emenda 36 da kolla favur. Kontra astensjonijiet għaddit l-emenda u 40 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess AA dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ l-emenda 43 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Melissa naddu għal kompromess AB favur kontra astensjonijiet għadda A C dawk favur kontra astensjonijiet maddix. L-emenda 60 dawk favur. Emenda 60. Le, skużawni, tajt il-President, skużawni. Uh, qed naġġel wis. L-emenda 53 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw l-emenda 53. għad baqa ħafna nis ġivvotaw, jek se tivvotaw. Right, one more. Persuna oħra, x'tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet din 22 vot favur, 18 kontra. Issa naddu għall-emenda 60 da kollha favur kontra astensjonijiet skużawni ħan iċċekjaw fuq l-emenda 60. Votes closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit 21 favur 18 kontra. Kompromess A D dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Mela l-emenda 61 issa dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Għanda ħafna storbju fil-headphones qed iddejjaqni. Il-kompromess A e dawk favur kontra tensjonijiet dan il-kompromess ma' diex. Emenda 64 dawk favur. Kontra tensjonijiet għaddit. L-emenda 68 dawk favur. Kontra tensjonijiet għaddit. Kompromess AF, dawk favur kontra astensjonijiet maddex, 69 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess kompromess xe imma naħseb għaw xe Le, kompromess a ġe. Dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 76 dawk favur. Dawk favur fuq l-emenda 76 kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A H dawk favur kontra astensjonijiet maddex Emenda 82 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għall-emenda orali mill-ħodor fuq l-emenda 6 u 80 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 7 u 80, 7 u 80, sinjura, jiena qabel ma' imma d-darba għal oħra għandi emenda Eh, orali eh, xnajdilkom dwar u mux imnizzel fil-vot, eh, fil-lista tal-voti. Skużani, skużani, ma għalulix li jintom ma kelkomx, mela l-emenda orali mill-grupp tal-ħodor għall-emenda 86. Iġifiri, il-klim is reflected in għal-klim is reflected on.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 amendment 87. Dik l-emenda 87 bl-emenda orali dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 88 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 89 dak favur kontra astensjonijiet għaddit Kompromess A, I, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, Issa nadu għall-emenda design. Dawk favur, kontra tensjonijiet għaddit l-emenda A, je, dawk favur kontra astensjonijiet maddix. L-emenda 98 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda 104 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-kompromess A ke favur kontra astensjonijiet għadda l-amenda 108 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 109 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess A L dawk favur kontra astensjonijiet maddix amenda 110 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 111 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 112 dawk favur kontra aħjar nitċekjaw, aħjar nitċekjaw. Every voted. Ivvotajtu? Għad baqa tnejn minni soħra xivvotaw, sena l-votazzjoni. Għaddiet 22 vot favur, 18 kontra. Kompromess AM dawk favur kontra assenzjonijiet għadda. 117 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 118 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 119 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emily? Fil-qosor ħafna jiena naħseb illi dan il-vot uh, irrifletta illi il-proċess huwa ħażin u naħseb illi dan il-komitat irrit iqis l-impatt tiegħu fuq is-semestru Ewropew Eh, għalġejjeni. Da il-problemi illi għanna bħalissa ma nistawx eh, noqodu illi Eh, eh, eh, niperikolaw il-votazzjonijiet tagħna blisti mbagħad tal-vot bħal dawn b'test illi ma jagħmilx sens, hemm bżonn illi ikonna iktar diskussjoni rrid ngħid dan b'mod ċar mhuwiex aċċettabbli illi ikonna proċess bħal dan u riżultat bħal dan. Jean Paul, Signora Presidente, eżis kollegi, mhux istassoltu li qabel il-vot nibdew Eh, nikritikaw il-dawk li ma jvotawx bħalna. Fid-demokrazija kulħadd jivvota skont il-konvenzjonijiet tiegħu. Jiena naħseb illi huwa inaċċettabbli li qabel il-vot għaliex wieħed ma kollux is-sodisfazzjon li xtaq mela l-oħrajn mhux qed jaħdmu kif suppost. Dan il-vot se jirrifletti il-pożizzjoni tal-maġġoranza ta' dan il-komitat. Jien jista' nagħmel ebda kumment fuq il-metodu illi użajna biex nivvotaw, naf illi s-sena li għaddiet fuq ir-rapport ta' qabel kien hemm maġġoranza wiesa fuq is-semestru Ewropew u nieqaf għaw għaliex eh, aħjar. Thank you very much. Uh, I would... Grazzi ħafna. Jiena rrit ngħidilkom li l-ispjegazzjonijiet tal-voti jiġu wara l-voti u mhux qabel. Jiena insistejt li nivvotaw fuq dar rapport illum għaliex mhux semmur Eh, fil-plenarja binar pożizzjoni ta' dan il-komitat ikon u bat jibqa fidejn il-komitat tal-impiegi. Irridu niftemu fuq it-test u jkonna eh, risposta koordinata l-Parlament qabel il-plenarja ġifiri għadba għanna ftit ġranet biex nirfinaħ bejn iż-żewġ komitati u bejnietna jekk ikun hemm problema. Aħna dan diġà diskutejnieh bejn iż-żewġ komitati u iż-żewġ rapporteurs u nixtieq nirringrazzja il-partit tal-ħodor u ma joqgħodx jagħmilha ta' biruħu li president ta' dan il-kumitat. Issa se nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat. Votes open. Votazzjoni miftuħa. Right, the vote's closed. Votazzjoni maluqa. u il-rapport maddix. 19 favur, 21 kontra u ebda astensjoni. Right, okay. Right, uh, so now uh, in line with the... Issa, skont il-proċeduri ta' soltu, se najdilkom xinuma il-proċeduri, aħna Normalment nibatu il-rapport lura l-rapporter u dan il-punt jerġa' jkun inkluż fl-aħħar laqa wara l-aħħar laqa tal-koordinaturi li jmiss. Infakkarkom illi il-vot il vot Eh, intilef jew għadda propju minħabba dawk illi ma kienux prezenti, rapporter. Signora President, pala rapporter, jina nishti nirringrazzja lil dawk kollha illi enuna biex nilħu eh, kompromessi u fi spiritu ta' kompromess eccellenti u minix se nikkommenta fuq il-punti l-oħrajn, fuq affarijiet oħrajn, sempliciment irrit ngħid li il-moment li qed ngħixu bħalissa fl-Ewropa huwa serju biżejjed li ċ-ċittadini tagħna jistennew minn għandna messaċċar lill-Kummissjoni u jiddispjaċini illi minkejja da kollu li għamil da kollu li stajt biex ninnegozja u naslu għal kompromess f'bona feda da xorta ma kienx possibli. Ġifiri jiena uh, ma nistax nidentifika ruħi ma r-riżultat ta' dan il-vot skomdu minnajr negozjati xirqa bejn il-gruppi politiċi eh, politiċi u anki bħafna nuqqasiet fl-axar minuta fuq kompromessi li konna qbilna fuqhom Issa naraw eh, se jiġri wara dan, probabbilment xejn, imma din hija kwistjoni politika serja ħafna li l-Parlament ma jkollux pożizzjoni fuq l-AGS għas-sena d-dieħla. Grazzi ħafna lil kulħadd, lil kull minen. Right. Uh... Mela, naħseb li bekk Ça fait plusieurs minutes que je demande la parole. Inni nishtiq nitkellem ħafna li xina kont għat l-aħħar darba meta minna l-ewwel kummenti fuq dan ir-rapport jina kontat li l orjentamenti ġenerali ma kinux aċċettabbli kif kienu għall grupp tagħna direzzjonijiet li aċċettejna kienu fil-rapport ta' sena li għaddiet fejn ċedejna ħafna pala gruppi politiċi U aħna jiena kontat li jekk aħna rridu jkollna riżultat serju kien hemm bżonn ta' iktar ħin. Is-sena li għaddiet jiena tajt eh, ħad ħafna eh, seduti biex insibu kompromess kien hemm il-btala tal-miliet. Unbat malaj malajr eh, kena konna rapport għal plenarja biex il-Konsilli kun jaf u Rizultat tal-lum qed jurina li m'hemmx rapport għax fit-8 jew 10 tiem ma tistax tagħmel rapport Eh, domna sassjata dal lodu illi eh, eh, joħorġu kompromessi ġodda illi kienu ġew twarba il-ġurnata ta' qabel. Da mhux mod kif wieħed jaħdem. Jew naħdmu qabel, nibdew naħdmu qabel jew inkella ma nafx. Vera, ma stajniex nibdew qabel għax il-Kummissjoni ma tatniex iktar ħin, imma dis-sena ma tawx kasna bħala Parlament u jina kontat illi kien hemm bżonn ta' tmien oħrajn biex ikun dokument maħdu maħjar u anki jekk dan ma kien se jiġi ratifikat fil-plenarja, fil għalmenu kienu kunem il-pozizjoni il tal-parlament. parlament Lekko fin ħadem fuq l-AGS u firri jiġifieri daw ġew ma jimportom xej mill-dokumentana. I think we will continue this discussion. Nasab li nkomplu din diskussjoni iżda inatawni parir li ma nisawx waslu l rapport u din il-plenarja jekk hemm dawmen. Is-sors tal-problema hija nuqqas tal-ħin u fil iskedu tal-Komissjoni u aħna wkoll m'għandniex biżejjed ħin għax m'għandniex mini plenarji. U bekk l-iskedi tagħna skont għal-votazzjoni tagħna hija ix-xeklet. Issa għanna diskors mill-Ministru Irlandiż u nittama li toqodu għal dan diskors. Grazzi.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 Right. Uh, Grazie ħafna. Jiena kontenta ħafna nilqa il-Ministru uh, tal-Finanzi tal-Irlanda, Sir Michael Noonan, aħna se nipproċedu fis sistema ġdida tagħna fejn se jkollna indirizz mill-diskors mill-Ministru Tana. għal 10 minuti. Umbat niproċedu għal ħames minuti eh, ħinita ta' ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet iżda nistaw eh, naqdu l-mistoqsijiet jew eh, ikonna skambju tajjeb. Mela, il-kelma lilek, Ministru, għal 10 minuti. President, Signori, Jiena kontent ħafna li qiegħed hawnhekk illum f'din is-sessjoni eh, bil-Presidenta Sharon Bowles. Jiena nista' nitkellem ta' Irlandi, su najt li Sharon kienet ħabiba sew tal-Irlanda u dejjem hija mill qoha tajba fl-Irlanda. U dejjem tkellmet sew dwar diversi eh, kwistjonijiet li kienu, eh, kienu ta' interess għalina jiena kontent ħafna li qiet hawnhekk illum bħala fil-kapaċità tiegħi bħala President tal-Kunsill tal-Ministri Ekonomiċi u Finanzi u biex nagħtikom il-programm tagħna dwar Presidenza Irlandiża tal ekofen lil dan il-Kumitat u eh, din hija seba' Presidenza tagħna. Ehm, qabel um, ma nibda nixti uh, naħseb li għandi nitkellem dwar il-riżultati ekonomiċi u fiskali eh, tal-Unjoni uh, fl-2013 kena il- il rizultati ta' dak li ġara qed naraw li kien hemm il-titjib fl-ekonomija tagħna kien hemm titjib ukoll fil-kompetittività ta' xi stati membri. Meta tieħu konsiderazzjoni l-isforzi tal-Istati membri rajna progress fil ta' deficit u fil tal-Istati membri Dan u għal-kas u koll fil-gwar tal-pajzi fil-program fejn sforzi signifikanti saru biex ikollom ordni fil- U għawnek jina sen nota li l-lumet nitu konsiderazzjoni tal-progress tal- ehm, flirlanda irlanda u fejn ir-reviżjonijiet tal-programmi eh, ġew ehm, maqbula iżda għatem riski fil-gwar ta' swieq tal-xol dawn huma ta' tħassib u għalhekk aħna qed nagħmlu enfasi fuq il-Presidenza tagħna u t-tema tagħna tal-istabilità ix-xogħol l-impjiegi u tkabbir bħala Presidenza narfu li għandna bżonn tal-istabilità fl-Unjoni Ewropea qabel li tkabbir għandna naqsu l-qat naħdmu fuq il-debitu u n-naqsu l-impatt soċjali tal-kriżi ekonomika fl-istati membri kollha tal-Parlament ġejt fil-Dublinu s-sena l-oħra u dan huwa ta' opportunità biex inkomplu d-dialogu tagħna llum. Għandi ngħid li fil-aġenda tagħna l-Parlament għandu rwol importanti xiwetta il-Presidenza Irlandiża tara fil-rwol importanti tal-Parlament pala kolleġ latur aħna ansjużi illi naħnu magħkom mod konstruttiv kemm jista' jkun. Jiena nemmen illi f'dan ir-rigward bdejna tajjeb naħseb li kienem um, impen signifikanti sissa bejn il-Presidenza u l-Parlament. Nittama li dan, l-impen kien, kien utli u jirrifletti l-impenni li se jkonna fil-fixur li ġejn bħala parlamentari aħna kullħat għandu responsabilta biex nizguraw li nfittxu l-ftejm dwar il-xol li għanna għoddimna eh, ehm, um, fil ta' krizi ekonomika u finanzjarja u ntejbu situazzjoni għal kullħat ehm, l-assistenza dan il-Parlament u il-deċizjoni tal-Kunsel Ewropew kienu ta' sfond eh, għal prioritajiet tagħna aħna għandna l-aġenda tal-segwenti il-gvernanza ekonomika, eh, il-tassazzjoni u il-budget tal-Unjoni Ewropea u l-affas finanzjarju multianwali l-2013, l-AGS beda il-semestru Ewropew waqt il-politika tal-Unjoni Ewropea qed turi r-riżultati d-deficit qed jitnaqqas, it-tensjonijiet qed jitnaqsu, is-sitwazzjoni qed titjib fl-Stati membri ir-riforma kontinwa hija bżonn juża biex ikonna iżjed kabbiru xogħol. U għalhekk l-AGS qed eh, terġa' teni ħames prioritajiet li ġew identifikati eh, fil-survey. Iżda il-fokus huwa differenti l-qat u l-konsekwenzi soċjali qed jiżdiedu iżjed infassi fl-2013 ehm, qed naraw hemmhekk illum kellna eh, skambju utli ehm, fl-AGS mal-firgwad tal-AGS. Aħna fejko fin ta' april ta' 2013 se jkonna diskussjonijiet, il-parlament kena l-vot il-lum dwar il-semestru Europa u dwar il-rapport ta' mekanizmu għalert, għet ikonna um, ġimma parlamentari u koll ġew għal qafas ta' semestru Ewropew għal periodu tal-20 tal-30 ta' jannar tal-2013 nilqaw il-passi meħuda mill-Parlament biex jara fil-proċess ta' semestru Ewropew eh, fir rigward tal-2-pack ta' regolamenti budgetari jien għandi ngħid il-Presidenza temmen li hemm bżonn għal ftehim bikri dwar dan il-din sensila finali tal-miżuri ta' gvernanza ekonomika fil-jiem illi ġejjin nittamaw illi, kon, illi naqblu dwar il-test. Rajna l-blueprint għal eh, illi kena f'Diċembru li għadda. Aħna qed nibnu fuq l-impenji li diġà jeżistu u se nimpenjaw mal-President Van Rompuy dwar dan ix-xogħol fil tal-implementazzjoni sekwenti tal-Unjoni tal, tal, eh, tal Bankarja bekk Għalhekk il-Presidenza se jkollna priorità tal-ftehim dwar il-miżuri leġlativi taħt il-proposti tagħna skont l-iskadenza tal- um, stabilita mill-Kunsill Ewropew. fin tal-2013 huwa ta', ta sisin importanti biex ikonna sorveljanza kostanti fl-Ewropa. Ir-riżultati tal ftejim unanimu um, fl-Ewropa Fir-regolamentazzjoni fl-Europa u anki fl-Ekofen se jkun priorità biex niksbu ftejim bikri mal-kolleġ laturi fil-gwar tal- rezoluzzjoni bankarja eh, fuq it-talba tal-Konsil Ewropew għanna ftejim sal-2013 biex ikonna ftehim eh, mal kunsill tal-2013 il-Presidenza qed tagħti priorità għolja lil din is-sena fil-gwad tal-iskemi ta' garanzija um, Irlanda tippjana li terġa' tiftaħ id-diskussjonijiet fuq it-topic tal-BRR l-SSM u CRD. Damna eh, kien hemm progress f'dan ir-rigward. La darba nsi nagħmlu eh, progress f'dan il-fajz dan wasal għal ċarezza fi kwistjonijiet li għadhom jeżistu fil-proposta di GS, il-Kunsill Ewropew um, talab biex il-kolleġlaturi se, se jilestu negozjati fuq il-CRD erba kemm jista' jkun dina priorità għolja għal presidenza irlandiża iżda nifmu li hemm traologi li trialogi jesistu. qed jeżistu. Um, u dawn u dak li jmiss u għaskedata 30 ta' jannar. Il- aħna se naħdmu fuq il-swiq finanzjari se għandhom ikunu iżjed effiċenti u reżiljenti u insaħħu il-protezzjoni għall-investituri. Il-Presidenza tikkonkludi ftejjem fil-Kunsil fil-Medumar u kemm jisakku malajr fis-swiq u fuq il-direttiva tal-regolamenti fil tal-MIFID u Majfar. Se nagħmlu numru ta' trialogi mal-Parlament fis-swiq u fil-qasam ta' sigurtajiet se nagħmlu progress fil-fajl soħra, fil qasam tal konsumaturi dan għandu x'aqsam ma' direttiva ta' kreditu għal ipoteki kif nafu l kol hemm medda sħiħa ta', dossiers f'dan il-qasam. L-approċċ tagħna huwa wieħed pragmatiku se nagħtu prioritajiet lil loqsma fejn progress jista' jinkiseb meta nagħmlu hekk għandna se nirrevedu l-pjanijiet tagħna fis eh, waqt is sitxu tal-Presidenza u nagħmlu għadġessamenti kemm jista' jkun. Jiena se natikom xi kommenti dwar il-politika dwar il-taxxi tagħna, il-taxxa finanzjarja ġiet diskussa fl-ekofin tal-lum, ħadna deċiżjonijiet fir-rigward tal-proċedura tal-avanzata biex nagħmlu l-pass li jmiss il-Presidenza wkoll se se tagħmel iżjed diskussjonijiet fuq il-CCCTB il-bazi ta' taxxat eh, fuq il-kumpaniji, il senaħmu naħdmu jizif fuq il-proposti li faċilitaw eh, tweġibit malajru effettivi fuq il-frodi tal-VAT eh, fil-forma ta' reverse charge u fil-mekanizmu tal-reazzjoni malajru kif ukoll proposti fuq il-trattament tal-VAT u l-azzjoni ta' fiskalis għal tassazzjoni. Il-Presidenza għan biħsiba koll li tamil li seċu l fuq il-proposta adottata dan l-aħħar fil-implementazzjoni tal-regoli tal-VAT Eh, għas-servizzi transkonfinali. Il-Presidenza il progress ukoll fu revizjoni ta' direttiva tat-taxxa fuq l-enerġija li tiforma parti mill-pakket tas Single Market Act wieħed il-Kummissjoni se eh, tisaħħaħ il-ġlida kontra l-frodi fit-taxxa u l-evażjoni tax-taxxa li l-Presidenza taħdem kol il-Presidenza kol se taħtem fuq id-direttiva tat-tfaddil reveduta u skont id-direzzjoni tal-Kunsill Ewropew. Il-Presidenza se tfittex eh, taħdem mod effiċenti fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea tinkludi l-implementazzjoni tal-budget annwali għal-2013, hemm il-kwittanza tal-proċedura eh, skwanza għal-2011 u l-tħejjiet għal-linji gwida tal-budget għal-2014. Dawna se jkunu ta' prioritajiet ta' priorità li se jitqisu fl-ECOFIN. Din sena hija importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea, l-Irlanda hija lesta taħdem mal-Parlament basta jkun hemm ftehim mal-Kunsill Ewropew fil-rigward tal-qafas finanzjarju multi annwali dana huwa is-sebgħin eh, is-seba' President Satana u din is-sena hija l-40 anniversarju tal-dħul fl-ISI mbagħad l-Unjoni Ewropea. Aħna gburin li aħna prattiċi Dana jfisser l-Unjoni Ewropea eh, infittxu l-interess tal-Unjoni Ewropea u mhux ta' stati membri individuali. Il-Presidenza ta' taħdem fuq dawn il-linji eh, biex ikun ksib sot illi nistgħu mbagħad ngħaddu lill presidenza Litwanja fl-2013. Għandna programm eh, diffiċli u l-impen tal-Parlament huwa kritiku. l appoċ tijak fi xogħol tagħna huwa kruċjali biex niksbu is-suċċess. Nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u jina kontent li nwieġeb għal mistoqsijiet tijak. Grazzi ħafna. for, for that. And I can concur, we, we are already uh, uh, engaged in diġa involuti fi trilogi importanti immens fej edin namlu progressiva. Issa naddi għall ewwel mistoqsija fi sem il-PPE Jean Paul Gozes. Grazie, Signora President. Sur Ministru, jiena għannom tal-kollegi kollha tal-PPE u għannom tiegħi stess. Natik merħba hawnhekk f'dan il-Kumitat li huwa kumitat li jaħdem ħafna għaliex is-suġġetti li naħdmu fuqhom huma sfortunatament suġġetti li qed nisimgħu ħafna dwarhom, jiġifieri merħba hawnhekk fostna u nittama li flimkien se naħdmu sew. Aħna għanna rispet kbir għal pajistakom nafu l-sforzi kbar li għamiltu riżultati li ksibtu u naħseb li dan jawgura tajjeb għal presidenza ta'kom. Inti għada kemat li l-presidenza ta'kom se tkun presidenza ġusta, effiċenti, pragmatika u għalek jena għamnek nishtiq namel zewċ kommenti. Issa, l ewwel net kummenta ta' natura ġenerali ilhom inni tmien snin issa jiena membru ta' dan il-Parlament u qed nara li negozjati mal-istati membri fil kontest ta' triologu dejjem qed isiru iktar diffiċli li l-pozizjonijiet tal-istati membri huma propju ibsin u diskussjoni mal-parlament u koll hija diffiċli fin-negozjati. Kulħadd irid iċedi xi ħaġa u forsi intom tkunu tistaw xifti tittejbu s-situazzjoni minn din perspettiva. Umbat hemm ukoll suġġetti li weħinno fuqhom u eh, dan ħassibna. Fostom per eżempju Tupac, jiena rapporter fuq wieħed miż-żewġ testijiet, ilu les dan it-test għal żmien twil imma hemm blok. blokk għaliex qed nistennew dikjarazzjoni li mhix se tkun sodisfaċenti, mejna personalment nista' ngħid li t-test huwa matul biżejt nista' nivotaw fuq u imma sfortunatament għat manix maġġoranza. U fuq dan il-punt jiena nixtieq nara intom se tagħmlu se tippruvaw tiżblukkaw is-sitwazzjoni bħalna. Umbad dan għad dossier importanti ħafna l-istati membri u anki għal eh, professjonisti finanzjarji u kol, CRD erba, mek kol, konna rib ħafna taftajim Unbat jider li ta' eh, taqajmu ċerti punti, raġaw nfetħu ċerti punti u waħna nkunu tassew eh, inkwetati ħafna jekk ir-riżultati tal-presidenza ta' u mbagħad jerġgħu jinfetħu jerġgħu jkunu diskussi waqt il-presidenza li jmiss, ma naħsibx li dan huwa l-intenzjoni waħsib eh, ħsieb tagħkom għaliex intom tridu li timxu mara mela kemm jista' jkun fuq dan id-dossiers u nixtieq li tajdi xi ħaġa dwar dawn iż-żewġ suġġetti u dwar il-metodu ġenerali tal-presidenza tagħkom il-kollegi tiegħi mbagħad jagħmlulkom mistoqsijiet iktar preċiżi dwar il-prijoritajiet tagħkom. Give the floor to the, to the Minister. Uh, thank you very much, Mr. Gazi. Il-Ministru, għal minuti, grazzi onorevoli Gozes. Lewenet, ewwel nett għal-kommenti tijak dwar l-Irlanda, l-approċ għal-presidenza tagħna huwa li naġixxu fl-interess tal-Unjoni f'kull okkażjoni u inwarbu l-pożizzjonijiet nazzjonali tagħna meta jkun l-presidenza. Presidenza ta' suċċess nistgħu nkejluha mhux bil-plenarji u dialogi illi namlu imma b'kemm il-kwistjoni jirnexinna insolvu u niffinalizzaw U għalhekk aħna għanna dan il-programm ta' ħidma tagħna l-ewwel net ta' dak li nistgħu niksbu fi stadji bikrija sabiex eh, nitrattaw il-fajs aktar diffiċli aktar tard. Dan ir-ragward fi stadju bikri ħafna, ħafna ma stennewix li ġeja mill-Irlanda din aħna poġġejna l-FTT fuq l-ewwel aġenda tagħna ta' Ecofin. Eh, ma kenniex vot dalu għodu kien hemm maġġoranza kwalifikata imma ħadd ma verifika u ħadd ma qalli ser jivvota kontra kontra dawk illi ma ridux jieħdu e, dawk li martux jiddu sem għallu li kienu ser jastjenu u għalek din taddi għal-fazi li jmiss u l priorita li jmiss hija dik ta' tupek. Disappuntat ħafna illi nisma illi jem e, problemi intom taraw problemi li ma stawx nelbuhom aħna ser namlu l-mutana biex nipruvaw insibu bil u aħna ser nibatu l-uffiċjali tagħna sabiex aħna nippruvaw nilħqu ftehim. Meta qrajt id-dossier jiena ħsibt illi eh, konna wasalna biex insibu qbil u Tixuk u l-President Barroso il-ġimgħa l-oħra talbu għal aktar flessibilità fil-bnadi kollha biex bekk inkunu nistgħu nieħdu l-pass li jmiss Jiena naġa ntenni din il-fema illum mish ser kompitu tiegħi illi niddettalkom l-affarijiet imma għana ser nippruvaw niffaċilitaw ftejjim huwa importanti li hawnhekk niksbu progress dwar is-CRD erba huwa importanti illi natu priorità lil dan il-fajl komplikat jena nifem parlament u l-Kummissjoni għandhom lan illi lestu negozjati fil-ġimat illi ġejjin. Dan huwa żmien pjuttost ambizzjuż minħabba dawn il-kwistjonijiet politiċi li għat iridu jisolvew u eh, l-livell ukoll ta' xogħol tekniku illi hemm fit-test issa fil-presidenza tagħna aħna kenna tlet laqat ta' ħidma u attendejna żewġ trilogi politiċi dwar din il-kwistjoni rapporti jgħidu illi qed isir progress tajjeb mhux ħażin ukoll din insolvu bosta kwistjonijiet politiċi. L-approċċ tagħna huwa illi eh, nkunu dedikati sabiex insibu ftehim dan se nagħmluh billi nagħmlu kemm jista' jkun laqat u niżguraw illi l-uffiċjali tagħna ikunu tal-livello li jkunu emmek prezenti fi trilogi, fi dialogi, għanna ser namlu l-mutana biex eh, l-estu mill-aktar fis possibli unġibu l-kunsil fuq għana tagħna wkoll. Grazzi. Grazzi issa għall-SND Arlene McCarthy. Jina wkoll nixtieq Nifirħilkom għaliex jiena dan l-aħħar rajt illi l-Irlanda hija mexxej globali fil-promozzjoni tan-nisa f'pożizzjonijiet għoljin tilet fl-Ewropa imbagħad imma illum għandkom għandek disa irġiel miegħek illum fl enturax tiegħek għaliex ma sibt ma stajtx issib mara disa irġiel u mara jew tnejn għamlu l-kalkoli tagħkom. Ministru, naf illi hemm stennijiet kbar immens dwar din il-presidenza u anke jien għalhekk nixtieq inżid l-esperjenza tiegħi ta' 18-il sena fil-Parlament meta kellna presidenzi Irlandiżi kienu effiċenti, effettivi, iffukaw fuq il-kisba ta' riżultati u għalhekk hemm stennijiet kbar minn għandkom. Naf li għandkom aġenda mimlija, aġenda wkoll mimlija fi dan il-kumitat tagħna. Ta Jiena u kol xtaqt nqajjem il-kwistjoni li jiena responsabli għalija l-abbuż tassu id-direttiva med. U jiena naf li inti konxu dwar is-sanzjonijiet u l-kwistjonijiet tal-libel kontra l-banek. L-Unjoni Ewropea m'għandix is-sanzjonijiet jew ir-regoli biex tkun tista' tieħu azzjonijiet kontra abbuż jew manipolazzjonijiet. Aħna votajna f'Ottubru tamajna li presidenza ta' ċipru eh, kienet ser tibda imma ma bdiet u issa għandna ċertu stennijiet minnaħa tal-Irlandiżi eh, jiena ħad gost li inti semmejt li dan ser tamlu mill fis possibbli iżda jiena maħarfa mill-sorsi tiegħi illi l-Presidenza Irlandiża m'għandix lan illi toħloq priorità fuq trilogu dwar l-abbuż tas-suq u lanqas dak li għandu x'jaqsam riżorsi u ħin mhux ser tiddedika l-ebda riżorsi u ħin Meta huwa l-aħjar waqt biex nibatu sinjal illi l abbus u l-manipolazzjoni tas-suq mhux ser tkun tollerata fl-Ewropa minħabba l-ammont ta' flus il-kontribwenti kellhom iħallsu 30 biljun, forsi sinjal tajjeb illi inti tibatu, intom tibatu lil votanti tagħkom illi mhux ser tittolleraw l abbus u l-manipolazzjoni tas-suq għalix għedin naraw il settur eh, ta' servizzi finanzjarji ijat ikun kompromess hawnhekk. Nixtieq nisma' l-fema tiegħek dwar dan. Grazzi Arlin, grazzi tal-kummenti tiegħek dwar il-presidenzi irlandiżi preċedenti. Aħna għandna żewġ nisa huma jaħdmu ħafna, huma eh, tajbin aktar mill-irġiel kollha f'daqqa fl-opinjoni tiegħi forsi tista' tpoġġihom quddiem. Għandna scarfs, għandna dawn xaller sbieħ għan-nisa zgur żgur jistgħu għom. Issa dwar il-kwistjoni tal-ugwaljanza fost il sessi iva aħna ser nindirizzaw din fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħna bħala kwistjoni ta' priorità. Nafu li t-nċajta għawnek imma nafu li kwistjoni serja u rridu neħduha bis-serjetà aħna fl-Irlanda daħħalna regoli ġodda fl-elezzjonijiet illi hemm bżonn ta' kwotas biex eh, ta' kandidati nisa biex jingħataw il-fondi tal-partiti. U għalhekk fl-rispons ta' dispożizzjonijiet bħal dawn li jaqtaw fil-laħam il-ħaj, jiena naħseb illi Iva hawnhekk għandna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet issa dwar id-direttiva med aħna bdejna naħdmu l-prioritajiet tagħna huma li nikkonkludu dak illi għamlet il-presidenza ta' Ċipru. Fl-opinjoni tiegħi it-Tupek u direttiva CRD erba waslu biex jiġu konklużi jekk forsi aħna nistgħu niffaċilitaw ix-xogħol tal-Parlament. Imbagħad il-priorità assoluta għal dawn is-sitt xhur hija l-Unjoni Bankarja u din tinkludi t tlet pilastri tal-Unjoni Bankarja. Jekk aħna dawn il fals naddum fl-ewwel ftit ta' xhur u jiena ottimista illi nistgħu imbagħad ser ikonna riżorsi addizzjonali li kun nistgħu niddedikawhom għas suġġetti l-oħra fejn għadna qed nibdew ix-xogħol. Ma mhux li aħna maħniex nagħtuhom priorità met nagħmlu ħaġa wara l-oħra. U jenna naħseb illi aħna ser nitbu progress dwar il-direttiva med u direttivi l-oħra illi semmejtu dan ser nagħmluh fit tini nofs tal-presidenza tagħna hekk qed nagħmlu ħaġa wara l-oħra bħalissa. Arlin, nittama li kunu nistaw naħdmu 8 biex dan aħna niksbuh. For LD Wolf Klintz. Wolf Klintz fisem l-alde. Intom għandkom program ta' sfida kbira u nittama illi jirnexxilkom tlestu jekk tlestu żgur li l-Ewropa ser timxil qudiem erba' mistoqsijiet il biraħ il-Ministru tal-Finanzi Olandiż ġie maħtur bħala suċessur ta' Jean-Claude Juncker, President tal-Eurogroup, mhux b'unanimità imma b'maġġoranza. Kien hemm pajjiż kbir illi kellu xi tħassib. X'inhi l-evalwazzjoni tiegħek hawnhekk jiena jidhirli illi fil-bidu ta' presidenza ġdida tal-Ewropa dan mhux sinjal tajjeb li qed nibatu ma tantx awgura tajjeb hawnhekk. It-tieni aħna għandna rapporti pjuttost allarmanti minn Ċipru illi jgħidulna illi ċipru fadlilhom sa tmin ġemat qabel ma jispiċċawlhom il-flus huma ser ikunu insolventi ċipru daħlu fafna ħasil ta' flus u pruvaw iġibu xi flus mir-Russja fl-ekonomija tagħhom u issa ma jistgħux jiksbu flus minn għandna m'għandhomx jiġu appoġġjati mill-Unjoni Ewropea hekk qed jingħad. Tielet net inti semmejt l-Unjoni Bankarja u tliet pilastri tal-Unjoni Bankarja. Wieħed minn dawn il-pilastri il-garanziji iskemi ta' garanzija ta' depożitu ġew trattati aktar minn senilu minn din il-Kamra darba l-dejjem imma il-Kunsill għatrit jieħu dan il-pass. Għaliex inti daqshekk ottimista illi Apparti l-aspett ta' supervizjoni, iż-żewġ aspetti l-oħra, id-DGS u l-Fond tal-Kupru Riżoluzzjoni sejrin jiġu indirizzati fis-sitxur illi ġejjin. Fl-aħħar net, inti tkellimt dwar it-kabbir u l-impjiegi. Jina hawnhekk nixtieq nistaqsik u nitolbok biex tejn illi aħna nikompletaw il-suq wahdini mod partikolari fil-settur ta' servizzi għaliex jekk dan jenna xina namlu dan ta' bilħaq jixpruna it-kabbir. Grazzi. Iva, grazzi ta' sew. Onorevoli Klintz. Iva, l-Ministru tal-Finanzi Olandiż, illi huwa persuna ġdida fih dan l-Eurogroup, sar President tal-Eurogroup il-bira flasija u qed jieħu post Jean-Claude Juncker. L-Onorevoli Dysel Blum għadu żgħir ħafna Huwa bravu imma mhuwiex daqshekk magħruf l-Eurogroup huwa issieħeb wara l-elezzjonijiet eh, tal-Olanda meta ġie format il-gvern il-ġdid u l-ewwel laqgħa kienet l-ewwel laqgħa tiegħu kienet f'Novembru. Ma nafuħx fuq il-level personali anke jekk huwa għamel il-studja il masters tiegħu fl-Università fl-Irlanda. Imma jina dak iż-żmien ma tqajtx miegħu, forsi xi kollegi Irlandiżi ntaqgħu miegħu. Huwa kapaċi ħafna m'għandniex dubju dwar dan. U jaf tassew dak li huwa jrid jagħmel fl-Ewropa kien hemm talba qabel issa ormai marufa mill-Ministru tal-Finanzi Franċiż illi u għandu jistabilixxi l-viżjoni tiegħu għall-Ewropa bħala President tal-Eurogroup u dan għamlu billi kiteb li eh, lil kull membru tal-Eurogroup huwa kien l-unika persuna li ġin nominat anke jekk il-nomina kienet miftuħa l-bosta jiem der illi huwa kien ġi mażul b'mod unanimu u mbagħad il-Ministru Spanjol għal ma qabilx u ma tax raġunijiet. Huwa tajjeb ħafna u nittamaw li kun jista' jmexxi bl-aħjar mod kollox jidher li jekk ser jagħmel. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċipru hija ovvjament serja jekk naraw il-kwistjoni ta' Ċipru bil-rigward tal-banek l-affari nistgħu insolvuha bi 17 sa 18 biljun li dawn huma l-flejjes li, li ma tantx huwa ammont kbir meta naraw kemm tajna lil pajjiżi oħra, iżda fi proporzjon mal-GDP ta' Ċipru huwa ammont pjuttost sinifikanti. Edin naħdmu hawnhekk dwar dan, imma kif tafu hemm l-elezzjoni presidenzjali f'Ċipru li qed tikkomplika l-affarijiet u hemm ukoll rawn tal-elezzjonijiet parlamentari u għalhekk l-awtoritajiet Ewropej huma attivi f'Ċipru qegħdin jeżaminaw il qada f'Ċipru u l-gvern attwali f'Ċipru qed iddaħħal serja sieħa ta' miżuri illi ser ikunu dawk il-miżuri illi ċipru ser ikollha bżonn kieku tidħol fil-programm. Ma naħsibx illi ser naslu għal konklużjoni għalissa u jekk naslu żgur ikun wara l-elezzjoni f'Ċipru. Nittama l-affarijiet ikunu sodisfaċenti dwar l-Unjoni Bankarja. Is-sekwenza hija illi hemm l-SSM il-mekanizmu ta' supervizjoni li għandu jitlesta minħata l-Parlament un hemm il-pubblikazzjoni ta' riżoluzzjoni f'April u id-direttiva CRD4 għandha titpoġġa fis-seħħ u f'dak l-istadju imbagħad il-DGS, skemi ta' garanzija ta' depozitu, titħol fis seħ u aħna l-prioritajiet tagħna ser ikunu f'din is-sekwenza. Il-garanzija ta' depozitu ser jindirizz ser nindirizzawa fl-imkien mal-mekanizmu, mal-proċedura ta' rkupru, rezoluzzjoni, u l-proposta hija dik illi naqdu sistemi ta' garanzija nazzjonali dwar il depositi Iżda jiena naħseb illi l-affarijiet għanna namluhom qabel. Issa, il-tema tal-presidenza irlandiża hija stabilità mbagħad impjiegi u tkabbir f'pajjiżi li huma maħnuqa għamil eh, situazzjoni finanzjera tagħhom huwa diffiċli ndaħlu pakkett ġdid u aħna nistaw biss noħolqu il-postijiet tax-xogħol jekk aħna nlestu il-suq waħdieni. Dan ma jaqax taħt ekofin imma fir-rigward ta' servizzi u servizzi finanzjarji iva hawnhekk is-suq waħdieni għandna nlestuh sissa jidhirli li l-lestena sa' 80% u Dan ser wassal għal ħolqien ta' postijiet ta' xogħol jekk aħna jirnexxinna nikkompletawh. Dan għandu jkun priorità l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Tajjeb wis biżna il-slot ta' ħames minuti imma l-mistoqsijiet kienu twal ukoll issa l sijar għall-ICR sa jitkamal. Okay, well, first of all, thank you very much, Minister, for... Tajja, pus, grazzi, Ministru, tal-li tisa prezenti l-lum. Il-mistoqsija tiegħi waħda mill-kwistjonijiet jew tassib tal-ICR eh, f'rigward tal-leġislazzjoni hija li aħna ma ndirizzajniex ma ndirizzajniex il-problema ewlenija. Il-banek qed ifallu. U hawnhekk aħna nixtiequ naraw tliet affarijiet. L-ewwel net ma jkunx hemm aktar bailouts. Lanqas il kontribuenti ma jkunux responsabli għal dawn il-banek u kol naraw li standards tal-accounting biex nizguraw li konna accounting tajjeb u ġust isu il-kontijiet tal-banek u tat-telf minn strumenti finanzjarji per eżempju imma il-profit ma jitqis qabel ma jitwettaq fil-verità U f'dan il-kuntest il-Ministru jaqbel mal-Bank Ċentrali Irlandiż gruppi ta' investiment u kummissjoni partikolari illi kenna raġuni ewlenija l-ekonomija li majnat meta il-banek kellhom jitolbu l-bailouts minħabba t-telf tagħhom issa fir-rigward tal-accounts dawn huma f'konformita mal-FRS imma dawn ma kienux ġusti eh, kif nu mitlub mid-direttiva tal-accounts. It-tini net, il-presidenza kif ser tappoġġa l-Kummissjoni f'rigward tal-FRS u din kemm kompatibbli mal-accounts tal-standards tal-accounts tal-Unjoni Ewropea, grazzi. Grazzi, onorevoli Kamal. Il-kwistjonijiet illi tqajmu dwar iqsim tal-peace fost il kontribuenti l kontribuenti ma jkunux dawk li jkollhom iħallsu għares għal bailouts. Dan huwa indirizzat fil-direttiva tar-rikupru u riżoluzzjoni. U aħna ser niksbu din id-direttiva e kif jiena għattilkom qabel. Hawnhekk issa ser ikolli nitkellem bħala Ministru tal-Finanzi Irlandiża Dak li qed inti huwa ġust kien hemm prattika żbaljata minnaħa ta' persuni li konna nistennew xi ħaġa iktar minnaħa tagħhom. Nuqqas ta' supervizjoni kienet waħda mill-kawżi is-sistemi kienu joperaw bażi tal-fiduċja Meta nafu li l-fiduċja ma kienieċ reċiproka. Dan japplika wkoll għas CRAs fl-Istati Uniti, CRAs taw ratings ta' AAA il-kumpaniji, il-pajizi li ma kellomx għalfejn ituhom. U issa din naraw illi minn suppost kellu jagħmel xogħlu, xogħlu m'għamlux sew. Aħna kellna nħallsu qara l-Irlanda, aħna ħdimna għatih sabiex nirranġaw l-iżbalji imma jista' jkun li dawn l-iżbalji għadhom ma spiċċawx u ser niqafawna li inkella ikolli nikteb ktieb dwaru. Fejjiet tixtieq titkellem għax għatfadallek ħin? Iva, L-aħħar żewġ partijiet tal-mistoqsija tiegħi dwar l-awdituri li firmaw il-kontijiet u jekk mhux konformità mal-FRS. Din ma kienx dwar l-Irlanda ma kwistjoni li ħafna persuni minn bosta pajjiżi eh, għajmuha din il-kwistjoni miegħi. Apparti minn hekk, jekk forsi din kienet biċċa teknika, forsi l-aħħar biċċa tal-mistoqsija x'appoġġ ser tagħtu lill-Kummissjoni għaliex huma ħabbru illi ser jirrevedu la IFRS u l-kompatibilità mal-liġi tal-kumpanija tal-Unjoni tal Ewropea u l-accounting. Grazzi. Uh, it's, a, which we would intend as president. Din hija kwistjoni illi aħna ser nitrattawa bħala presidenza irlandiża ma mhijiex kwistjoni ta' ekofin imma ta' taħt kunsill ieħor. U jiena mill nifhem nista' nifhem naħseb li l-Ministru tal-Ġustizzja kien involut mal-Kumitat Ġuri u ser jindirizza u l ministru Richard Burton illi huwa f'kunsill ieħor ukoll ser jindirizza li xi kompitu huwa kompitu tiegħu. Imma mhux kompitu ta' ECOFIN. Aħna minna ħafna pressjoni fuq l isb minn dan il-komitat tal-lavolja eh, m'għandniex id-dritti ta' eh, supervizjoni. Naħseb li l-aġendi tagħhom iridu jħorġuhom eh, aktar kmini dawk li jsegwu fuq Twitter jafu li hemm xi tħassib dwar dan. Issa ngħaddi il-mikrofonu lil Filip. Iva, Sur Ministru, merħba fi Brussell, il-belt tijaj. Irrit ngħidlek illi mill-bidunet tal-Presidenza Irlandiża jina smajt ħafna eh, klim ġentili favur dan parlament u jiena mintu sakemm bdejna nin u se nsemmi żewġ dossiers li għaw taħt l-ekofer l-SSM u liħor eh, Basel tleta illi bħalma taf inti jam sejħa CRD erba' fil-lingwaċ Ewropew. il- eh, il-pozizjoni ta' negozjatur ta'kom u għalli għajt eh, tant kien diffiċli biex nilħaqna kompromess fil-kunsil, ma nistax immissuħ, ġifiri ma rridux nerġaw niftuħuħ. Intom tibatu il-diplomatiċi, eh, mux il-politiċi fuq atriologi. Fuq is-CRD erba l-messaċ huwa dan huwa fajl kbir, komplikat, u dak li intom taħsbu li konna ftemna dwaru, fil-fat forsi ma konniex ftemna dwaru, u se nerġaw niftħu il-punti li intom kelkom l-impressjoni li kienu u taħt il-presidenza ċipriota ovvjament dan dejjem bi klim eh, diplomatiku ħafna li jiena ma tantxina diplomatiku ma nafx nitkellem hekk. Jekk din hija l-pożizzjoni tal-Kunsill, ġifieri li żomna f'postna fuq il- eh, eh, dawn iż-żewġ punti naħseb illi badna triq ħażina. Wirt ngħidlek xi ħaġa sur Ministru ta' qed tibatu diplomatiċi imma naħseb illi għadha pitada se jkollna kwistjonijiet politiċi importanti u serji u aħna irriduk hemm. Irriduk hemm biex aħna nagħlqu fuq dawn il-punti għaliex ma joġobniex il-fatt illi il-Kunsill qed issir id-difensur tal-interessi tal-banek minar ma jgħid bil-miftuħ u mbagħad ibat il-konsegwenzi politiċi għal dak li jkun qal. Grazzi. Well, I regret, Mr. Jiddispjaċini, Sur Lambert, li inti għandek din l-impressjoni fuq il-CRD erba' il-rizultat ta' kull triologu bejn il-Kunsill, Parlament u l-Kommissjoni jrid ikun approvat minn 26 stat membru. Din hija il-proċedura illi rridu insegwu u kull dbejjiet mill-pożizzjoni tal-Kunsill irrid jiġi mifdiem fil-ECOFIN. Aħna f'Mejju se naraw dawn xikunu, jiġifieri sa kemm il-pożizzjonijiet jiġu deċiżi fil-Kunsill ma jistawx eh, ngħidu illi eh, kien hemm fuq fuqhom aħna rridu illi niftehmu mal-ar kemm jista' jkun li eh, u dan fl-imkien mal-Kunsill minnar ma nerġgħu niftħu test ma li nikkonsolidawh. Aħna rridu niftemu fl-ewwel żmien tal-Presidenza tagħna fuq l-SSM inti kritika il-negozjatur tagħna jiena ħsibt li l-affarijiet kienu mixin il-qoddim kien qed isir progress. Permetti li sur ministru jien ovvjament ma ma stennejtekx li se taġ ħaġa differenti. Fuq l-SSM għandkom bżonn l-unanimità imma fuq parti tad dossier għandkom bżonn il-Parlament ukoll. Mhux hekk issa fuq is-CRD rrid ngħidlek illi le m'hemmx għalfejn 26 stat membru ma'kom bħala presidenza, din mhix kwestjoni li tittiġi deċiża b'mod unanimu mill-Kunsill. Mbagħad jekk il-nies tiegħek qed jgħidulek u jgħidu li it-trasparenza jew il-promozzjoni tal-trasparenza jew it-naqis ta' bonuses eċċessivi fl-industrija hija xi ħaġa li m'għandix tkun parti minn din leġislazzjoni, mela naħseb illi uh, se, se, se nitqanflu xi ftit hawnhekk imma fil-pubbliku, Sur Ministru. We know the issues you mentioned. Iva, nafu illi dawn il-punti li semmejt inti rridu jiġu solvuti, imma regola tagħna hija li niffaċilitaw ftehim ir-rwol tagħna mhux illi aħna nimponu l-opinjoni irlandiża fuq id diskussjonijiet li huma għaddejjin. Fil-CRD erba l-approċċ inizjali tagħna huwa illi nistabilix eżattament x'kien miftijem jiġifieri fit-test u la darba nkunu għamilna hekk imbagħad nistgħu nkomplu mixin il qudiem Ma kien hemm ċertu ambigwità dwar xuħut mill-kwistjonijiet u aħna rridu nimxu fis-sot. Tajjeb? Naddu għal grupp tal-Gwe Marisa. Grazzi ħafna u meħba, Sur Ministru. Jiena irrit eh, niġilura l-xuħut mir riżultati li wasal għalihom l-ekofin, imma fid dettall per eżempju, il-kwistjoni tal-possibilità li hemm estensjoni tal-maturità tal-self, tal-bailout lill-Irlanda u l-estensjoni mhux biss frabta ma l-EFSF imma imma anke EFSM. Jiena naf li inti taqbel ma dawn il-miżuri imma mbagħad nistaqsi kiena x'għandna nagħmlu dwar livelli mhux sostenibbli tad-dejn għaliex anke l-estensjoni tal-maturities mhix solvi il-problema tad-dejn li mhux sostenibbli. Nixtieq nsaqsik ukoll il-gvern irlandiż eh, xittama li se jikseb eh, permezz taftajim tal-promissory notes din ukoll xi ħaġa li tqajmet. Eh, inti xi tqis li jkun arranġament tajjeb jew bil sodisfaċenti fuq dan il-punt. Iva, grazzi ħafna, Signora Mattias fil-lewenet fil-Eurogroup fu il-proposta tal-Ministru eh, Portugiż tal-Finanzi il-Komissjoni għallet illi għanna nirreferu għal grupp ta' uffiċjali oljien u natu għan possibilita li jestendu il-maturities ta' self fuq meta ta' żmien qasira fuq il-dejn tal-Portugal u tal-Irlanda b'mod partikolari self illi ħadu mill-fond tal-IFSF. Eh, u koll self eh, illi eh, meta ta' żmien qasira li ħaddu mill-FSM. Imma din hija kwistjoni li trid tiġi deċiża minn 27 stat membri ġifri dana, ma din mhix deċiżjoni sa ta' tittieħed mill-grupp tal-Euro. Palma taf, isir rapport fil-bidu tal-laqa tal dwar xikun ġi diskuss fil-Eurogroup u rapport sar dal-ħodu u għemmek il-Ministru uh, tal-Finanzi Portugiż, Sur Gaspar, reġat kellem u talab illi Ekofin jaddotta l-istess approċ li kien adotta il-grupp ta' l-Euro, ġifiri il-down itself. U intlaħaq ftejim u l-ftejim speċifiku kien illi taħt il-responsabilità tal-Kommissjoni uffiċjali olja kellhom jeżaminaw il-possibilitajiet li semmew u mbagħad jirrapportaw lura forsi sal-laqa ta' Marzu u eh, semmek wasanna. Fu it-tieni mistoqsija tiegħek fuq il-promissory note dan l-arranġament fuq il-promissory note kien eh, kwestjoni ta', ta kif wieħed jiffinanzja eh, bank illi ma ikun insolventi dan kien hemm bank fl-Irlanda illi naqat ma' Building Society sejjaħ bisem ġdid IBRC u l-ħlasijiet lura lill-Bank Ċentrali Ewropew kienu uh, fuq meda qasira ħafna ta' żmien u għal daqstent uh, eh, l-jien pagamenti kbar il-kalendarju għal ħlas lura uh, kien stret u bat l-affarijiet marru mill-ħazin għall ar meta sar arranġament Eh, u daħlu eh, rati ta' interessi eh, baxxi bil-qoddim ġifiri minn qabel ma bdew propju l-ħassi tal-interessi oljien ħafna għallek aħna għadna l-Bank Ċentrali Ewropew li rridu nerġaw n-negozjaw l-affarijiet u l-bazi tan negozjati hija twila fuq il-maturities u rati tal-interessi baxxi. Aħna bilna fuq xi punti ta' importanza imma għatem punti oħrajn importanti li għad qed jiġu negozjati għal daqstant għadhom pendenti. Fil-żewġ negozjati mhux kwestjoni ta' write-offs jew inkella defaults jew tnaqqis ta' dejn jew etc. Sempliċement kemm jkun hemm l-estensjoni u nindirizzaw il-kwistjoni tal-rata ta' l-interessi sabiex ikun hemm ikun tkun imsaħħa sostenibilità tad-dejn tagħna. ġifri jkun hemm aċċess iktar faċli għal swieq tal-bonds. Grazzi ħafna Hans Peter Martin issa. Grazzi. L-ewwel nett jiena rrid naqsam miegħek eh, xi tħassib illi qed isemmu ħafna minn dawk li huma involvuti fil- tfassil tal-politiki li intom fil-presidenza irlandiza edin tiħdu passi lura fuq pozizjonijiet illi diġa ġew deċizi jien naħseb illi dan ikun sinjal negattiv ħafna ma' ċittadini u anki għal pajjiż tagħkom meta wieħed iqis l-esperjenzi li kellkom intom eh, minħabba nuqqas ta' regolamenti, nuqqas ta' kontroll fuq il-banek tagħkom un mbagħad kellhom jagħmlu tajjeb iċ-ċittadini tagħna. Issa, intom se timxu fuq eh, skont ix-xnijat illi smajna. Issa, x'inhu l-opinjoni tiegħek fuq il-proposti li qed isiru fuq eh, din l-inizjattiva, din il-presidenza beħsieba tappoġġa din l-inizjattiva u x'taħseb dwar dak li qal il-Kummissarju Ewropew Barnier illi joħorġu eh, bi proposti waqt il-presidenza ta'kom. Intom se taħdmu eh, fuq għadin jew inkella se tajdu eh, dimmu xaffaritana. Naħseb illi mhux ħaġa ġusta li wieħed jgħid illi qed nieħdu passi lura fuq il-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni kena diġa tlet triologi u fuq il-CRD erba kena zewċ triologi ġifiri presidenza aħna tana bdiet fl ewwel ta' jannar u l-lum edin 22 ta' jannar naħseb illi tajna bizzejet attenzjoni uh, lil dawn iż-żewġ kwistjonijiet meta fit leġimat kena ħames laqat b'kollox fuq iż-żewġ suġġetti il-għan tagħna huwa illi niffaċilitaw ftejim u mhux illi nimponu l-opinjoni tagħna u nisgurak illi maħnix se nieħdu passi lura ma nebda ħsieb illi namlu dan. U fir rigward ta' CRD erba, hemm differenza ta' opinjonijiet bejn il-persuni li qegħdin nittrattaw magħhom minn dak li kien ġi maqbul oriġinarjament u aħna rridu nisguraw li dak li ġi miftijam ġi tassew miftijem u li aħna nistgħu nibnu fuq pedamenti sodi u nkomplu mbagħad bil-ħidma fuq riżoluzzjoni il-proposti l-oħrajn li semmejta inti u kol, għet jistennew il-proposta minnant il-Kommissjoni li ma naħsibx li se taslinna qabel tmim il-presidenza tagħna, għal daqstant ma naħsibx se jkollna wis eh, żmien biex nagħmlu progress fuqhom l-indikazzjonijiet huma li forsi dan proposti jaslu f'Mejju jew Ġunju. Xtaq terġa' t-kommenta Hans Peter. Iva, kumment tal-aħħar Eh, preferenza għal dak li qal Filip Lambert. Il-problema tider li miex li mux għatikolkom laqat, imma li jattendu għalihom id-diplomatiċi u li l-negozjaturi l-oħrajn qed jgħidulhom dawn irridu nibdew mill-bidu. U eh, din naħseb li nistaw uh, n-issuwa li il-presidenza tagħkom qed tieħu pass lura l hekk ġiet interpretata din il-pożizzjoni li qed jieħdu n-negozjaturi tagħkom. Aħna għanna diplomatiċi u uffiċjali oljien li jattendu għall-laqat, ġifiri din dejjem kienet il-proċedura mill-bidunet. U huma eh, jimxu skont l-istruzzjonijiet li jirċievu. F'dan il-każ jieħdu istruzzjonijiet minn għandi u l-istruzzjonijiet huma ċari għamlu dak kollu li tista biex issolvu dal-kwistjonijiet malar kemm jista' jkun. U eh, eh, aħna ma nistawx najdu illi jem eh, tużana portfolios fażijiet differenti ta' progress. Fl-axar mill ħar aħna rridu nuru kemm il-punt konkludejna fuq u mux kemm bdejna fuqom, dan l affarijiet li għatom fil-bidunet. Nafu li għanna bżon li nikoperaw mal-parlament biex naslu u aħna se namlu da kollu li nistaw biex nikkooperaw mal-parlament. Aħna rridu nifmu u koll u nirrikonoxxu il-pozizjonijiet li joġbu jieħu il-Kunsill. Naħseb illi nidħol jiena hawnhekk tajt il-Presidenza illi il-presidenza irlandiza edha tipprova tiħu ħafna libertà u jiena bħala presidenza eh, se, se nibda nindaħal nwaqqafhom meta naħseb illi um, ikunu qabżu il-limiti aċċettabbli. Sur Gay Mitchell, jiena l-Ministru Noonan u l-Sur State Hayes għal eh, ħafna snin u jiena għal daqsan marriċ noqot nfaħħarom, għax marriċ noqot isnin inċensom, imma jiena naħseb illi huwa eżemplari f'dak li huma passi illi ittieħdu biex uh, eh, ikunem iktar irkupru fil-pajis tagħna Brendan Behan illi uh, kien awtur Irlandis kien jgħid jekk ikollok il-ħut tista' tieħu l-ħut bil-patata moqlija imma jekk ikollok biss il-patata il moqlija tieħu dik biss Eh, fil-bidu ma kellna laħut u laqas patata u ma stajniex nagħmlu ikla. Issa, dwar l-approċ li tieħed fil-rigward ta' settur pubbliku. Għalix ta' settur dejjem qed jiġi kritikat, dejjem qed jiġi eh, mifli u eżaminat kemm hawnhekk u anke bnadi oħrajn. U meta aħna nibdew namlu eh, nieħdu deċiżjonijiet diffiċli li eh, irridu jittieħdu, ovvjament irridu għanna nipretendu, għanna dritt nipretendu li l-oħrajn se jihdu responsabiltajiet tagħhom bis-serjetà. Raġuni oħra għal situazzjoni li qegħdin fiha bħalissa hija li fl-Istati Uniti il-modell ta' sħubija kienet il-modell per eċċellenza u l-lieħ tal-kumpaniji saret sar propju priorità l-ewwel qabel kollox. Ġifieri Memx għalfejn noqogħdu nispekulaw kontra l-pajjiżi, kontra l-euro, kontra il-Bank Ċentrali Ewropew għandu s-seta illi jaqbes għall-euro. Imma hemm xi prova, hemm xi ħjien illi eh, n-nies li qegħdin fin-negozju se jmorru lura u jagħmlu dak li suppost qed jagħmlu jieħdu riski iva imma riski kalkolati biex imbagħad iwaslu biex Eh, niksbu l rkupru illi edin suppost naħdmu għalih. Inti tara xi ħjiel xi sinjali li s-settur privat irrit eh, jagħmel il-parti tiegħu koll u jmittideħ. Għaliex din hija mistoqsija illi il ċittadini tagħna qegħdin jistaqsu. Your question is a um, Grazzi ħafna għal kummenti tiegħek, naħseb li l-mistoqsija tiegħek hija waħda li jridu naħsbu dwarha. Naħseb l-aħjar mod biex nkejlu l-progress huwa li l-ħares li tħares lura, tħares lura fuq is-snin li għaddew l-Unjoni Ewropea. Zgur illi għamla eh, numru straordinarju ta', ta mekanizmi biex taħdem fil-kriżi jek tħares lejn il-semestru Ewropew, il-six-pack, il-trattat tal-istabilità Ewropew, il-fondi differenti, eccetera, eccetera. U bieċċert progress signifikanti sar. Jek tħarsu lejn l-Europa f'jannar tal-2013 u mux fil-jannar tal-2012 diġa tara li edin fi stadju iżjed stabli u eh, il-mekanizmi jisomet jaħdmu. Il-Kommissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew għandu għandhom jieħdu ħafna kreditu għal dan. Kienem miżuri ħafna miżuri li jenu l-aħjar mod biex tkejjel ir-riskju huwa li tkejjel ir-rati tal-interessi għax dawk dejjem ikejlu il riskju Jekk m'hemmx riskju m'hemmx rati tal-interessi, jekk hemm rati tal-interessi għoljien hemm riskju għoli. U il traġettorju tal-rati tal-interessi nisla l-isfel. L-investituri kellhom iħallsu premium, premium biex jihdu fondi ta' investiment dan l-axħar. U għalek il-movement huwa fid-direzzjoni tajba, iżda mhux korrett li tajt illi irbaħna il-loba u u memx um, għat memx problemi, pero dan huwa xogħol li qed isir ir-riski l-kbar issa jinsabu fil lat soċjali għaxa xej jisib eh, kollok eh, eh, karta ta' bilanċ tajba jekk il-situazzjoni tal-nis edha ħazina u l għat tal-nis u tal-zazax u maħoljien wis biex tkun sostenibli f'pajjiżi demokratiċi dawnu ma riskju għalek resaqna temi ta' stabilita tkabbir u il-ħolqin ta' xol bħala temi tal-Presidenza Irlandiża. L-Irlanda ma tistax eh, twassal fuq dan kollu, aħna għamilna dan pala il-ċentru tal-politika Ewropea għas sitxur u għet ninsistu li inkomplu naħdmu wara u koll u naħseb li nistaw namlu kontribut f'dan. Grazzi, grazzi ħafna, tajt il-President, għadna mal-PPE, Djoko Ferri Kjoġbok. Grazzi ħafna. Grazzi, Sharon. L-għonet nishtaq nifraħ l-Ministru. Jena, nistanajt li għandi stanijiet kbar. Mill-presidenza tiegħu. Anke minħabba li moddi tal-Irlanda. Minħabba il-professjonalità li uriet meta indirizzat kwistjonijiet bħal dawn. Sur Ministru dan l-aħħar hawnhekk fih dan il-kumitat tagħna ġi Jean-Claude Juncker illi għallinna illi fil-fema tijaw il-pajizi għandhom problema ta' aġġustament. U għalek kellu jitħares il-memorandum ta' understanding ma' trojka u għal daqstant kien hemm bżonn ta' kumpens. Inti hawnhekk x'taħseb dwar dan? X'tip, dwar ma kumpens qed nitkellmu meta nitkellmu dwar il-pajjiżi li issa qed iħarsuh dan il-memorandum ta' ftehim. Grazzi. Uh, Mr. Field, Uh, yeah, countries and their populations are certainly finding it very difficult. Mela, uh, hemm pajjiżi li żgur qed ikollhom diffikultà biex jaġġustaw u m'hemmx dubju dwar dan fl-aħħar sena Jekk smajt l-affarijiet fuq it-television, hemm evidenza dwar dan. Hemm nies qed jimxu fit-toroq u jider li eh, eh, n-nis f'pajjiżi ta' bailout il-familjiet isibu situazzjoni diffiċli ħafna livelli tal-qat eh, u mawlin ħafna livelli tal-servizzi reġaw l-ura u s-servizzi tal-edukazzjoni, per eżempju, l-età tal-pensjoni et et għoli u anki l-standard tal-għajxin u kol nizel. Nittamaw li jekk naħdmu l-ikona suċċess, iżda huwa diffiċli u wieħed ma jistax jissotto estima s-sitwazzjoni u d-diffikultajiet li qed ikollhom il-familji fil-pajjiż differenti għandna nħarsu speċjalment lejn is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ għax il-livelli tal qat fl-Unjoni Ewropea fost iż-żgħażagħ speċjalment f'pajjiżi partikolari mhuwiex sostenibbli. u ma jaqbilx mal mal ta' pajjiżi demokratiċi li l-situazzjoni tal-qatt tagħhom se hija daqshekk kolja fil tal-pakketti tal-kumpens. Żgur li n numru ta' proposti tresqu biex jgħinu id-diffikultajiet tal-Istati membri. Iżda fil biex il-debitu jissir iżjed sostenibli jew illi eh, jinfirex fuq periodu itwal iżjed milli inġezzjonijiet tal-flus. stati sovrani, jekk għandek stat sovrani li eh, jonfu biex, biex jitkompla fi servizzi tagħhom jiġi mejjon minn stat membri ieħor għandna nsibu bilanċ hawnhekk soluzzjoni hija li nerġaw nirrestawraw l-Unjoni Ewropea fil-tkabbir tagħha u tkabbir jiġġenera soluzzjonijiet l-austerità u l-sim ta' riżorsi fost il-pajjiżi u l-istrateġiji għat tkabbir illi waslu għal ħol inta xogħol huma essenzjali naħseb illi hemm għarfien ta' dan kollu issa fost l-awtoritajiet Ewropej fl-istati membri. Issa l-SND ta' jispellani kħarġbak. Grazzi, President, Ministru, jina nfaħrek għal klimtijak fuq il-qat fossi zaza, saħizda. Um, maħni Maħniċa taħtmu fuq forsi għandini kwota um, kittib uh, uh, Irlandis li għej miċel mux sejko taħ um, Oscar Wilde l-illużjoni l l-ewwel ta' pjaċiri kollha, l-miżuri biex naħdmu fuq il-qatt kif ngħidu fl-Olandis, miżuri jew impenji huma eh, radba daqs il-butir. Dana iwa għall kredibilità tal-Unjoni Ewropea wkoll tista' tkun iżjed speċifiku dwar Eh, il-mira tiegħek waqt eh, il prezidenza eh, tiegħek f'din il priorita U mbagħad Tini jena il-Ministru ta' Finanzi fl-Olanda għal li jishtiq jieġa jara jishtiq jifoka fuq it-kabbir ekonomika fl-Unjoni Ewropea il-Presidenza Irlandiża kif tara l-kooperazzjoni mal-grupp tal-Euro għanna nevitaw il-firda bejn l-istati membri li edin ġewwa u dawk li edin barra il-grupp tal-Euro. Grazzi. Grazzi ħafna dwar il-għad eh, fost iż-żaza, hemm pakket dwar dan li se il-xar id-diħel u se niddiskutu dan il-punt mandiċ il-arfin dwar il-partikolari dwaru eh, fih, pero eh, nasab li l-bicċa kbira u marrufa, l-edukazzjoni, biex insommu zaza fl-edukazzjoni u miżuri ta' attivazzjoni, iżjed taħriġ, għazzazax, eh, biex jisibu postom fil xogħol dawka biex jiksbu biex jiksbu esperjenza fi xogħol u anki miżuri speċifiċi għal għal pajsi partikolari. Issa jiena kontent li smajt il-kollega tiegħi Sir Dysa Bloom. Jaqbel dwar dan u qed nistenna ehm, ħerqan biex naħdem il-viċi miegħu għanna nħarsu lejn l-idea tal-garanzija eh, tal-Europa, il-xol u l-edukazzjoni għandhom ikunu eh, disponibli għanna dana f-Norveġa mis-sebajnijiet u din sistema taħdem sew. U għed taħdem fost il rat tal-qat ma baxxi Fossi zaza, għandhom ħafna zaza li jitlu mill-pajizi nordiċi u mill izvetja biex jaħdmu fil eh, fin-Norveġa. Eh, zgur li hemm soluzzjoni toħra fl-Ewropa u għanna nistudjawhom sew. Grazzi inti xtaq terġa titkellem dwar dan il-punt Iva għandi mistoqsija, kelli mistoqsija oħra dwar il-firda bejn il-grupp tal-Euro, dawk li qegħdin fil-grupp tal-Euro u dawk li qegħdin barra. il-munita eh, eh, nisaponi xaħġa li tifret dawk ġowa dawk barra, za kemm jista' jkun il-27 għandhom jaħdmu flimkien. Hemm eh, mekanizmu provizorju li huwa eżempju tajjeb ta' 27 li jaħdmu flimkien u jiftemu dwar proġett Ewropew Ewleni. Żgur fi kwistjonijiet bħal żgħażagħ, il-qat, Eh, tkun xi tkun il-munita, il-problema tinqala kullimkien ġewwa u barra l-żona tal oro U għanna nużaw il-politika kif inti suġġerejt dwar dan għandi tlieta li għad fadda fuq il-lista, għuna ħokmak, umbat għani podemata, umbat um, eh, eh, il-kelim li jmiss. Gunna, jgħalba iva, grazzi ħafna xiftit mill-punti u il-files li jett se taħdem fuqom u ma differenti mill-karattru taħħom. Xiftit minnom japplikaw għal eh, eh, u ma eh, infaslina l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u l-oħrajn jitkellmu dwar il-qafas u l-kuntest tal-Unjoni Bankarja. Nixtieq nisma' minn għandek dwar l-opinjoni tiegħek dwar riski illi ikonna xi tip ta' setat ċentrifugali. Nafu mill-banda l-oħra, banda l-waħda li s-saħħa tal europa huwa li nużaw il fat li aħna l-ikbar ekonomija fid-dinja. Iżda r-riskju hawnhekk huwa li qed eh, inwaqfu strutturi illi jifirdu iżjed milli jaqdu. Ġili, nitkellmu dwar uh, edin ġewwa jew barra optin jew opt-out, zona tal-ewra jew le. Kif tħares lejn ir-responsabilità tiegħek l-opportunitajiet illi għandek biex niżguraw li l-Unjoni tibqa' maquda. Iżda anki jekk nista' nippreċiża iżjed f'rigward ta' direttiva um, illi jiena um, ehm, ir-rapporter hawnhekk eh, nishtiq nkun nafx diffikultajiet tara inti kif semmejt eh, l-iskedi l-iskadenza hija ottimista waħda ottimista. Jekk inti se se jnexxilek tispiċċa l-files kollu li għandek qudiemek eh, fi żminek. Jiena nilqa' dan. Iżda rridu niddefinixxu l-problemi ewlenin biex inkunu nistgħu nsolvuhom kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Sir Haka, l-ewwel mistoqsija tiegħek għandha x'taqsam mal-koeżjoni tal-Unjoni. Inti semmejt il-firdiet li għanna minnaħta fuq naħta tisfel, eccetera, eccetera. Problema waħda li għanna palissa hija illi kienem konċentrazzjoni totali għal diversi snin fuq id-deficit u il debiti u il-karti ta' bilanċ u politiki pal dan. U il-saħra il- appell tal-Unjoni Ewropea hija demokrazija u drittijiet tal-bniedem meta pajizi tal-empir tal sovjetiku ta' qabel eh, kienu msaħrin minn dan biex jisibu bilanċ fil-politika eh, sabu kwistjonijiet iżjed attrenti li l-Europa hija eh, għandha uh, drittijiet tal-bniedem u anke għal pajjiżi demokratiċi li kienu dedikati għad drittijiet tal-bniedem u bekk il- in-nies jistaw eh, ikollhom ħajja li tfisser eh, xi ħaġa. U dana eh, kien importanti għal pajjiżi fl-Afrika tan-naqa ta' fuq ehm, n-nies hemmhekk ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala posta trajenti biex jgħixu hemmhekk il-mexxej, jina taħseb dwar il-mexxejja tal-Ewropa li għandhom profil fid-dinja Ehm, u għandu jitkellmu dwar l-idealizmu tal-Ewropa kif ukoll jaħdmu dwar il-budgets u id-deficits. U rridu jaqblu mal-fundaturi mal u l-aspirazzjonijiet iżjed idealistiċi u ikollom dawn il-miri u kollha l-Ewropa. Dan jservi biex l-Ewropa tkun maquda b'mod korrenti koeziva iżjed mid-dialogu ta' kuljum tal-Ministri ta' Finanza tagħna dwar il-kwistjoni speċifika dwar il-direttiva ta' riżoluzzjoni aħna qed nistennew ħerqanin biex naħdmu miegħek għall-irkupru għall-direttiva ta' riżoluzzjoni tal-irkupru bankarju naħseb li dana huwa ambizjuż ħafna fil rigward tal- ta' terminu ta' żmien iżda se naħdmu eh, bisħiħ eh, fil-Kunsill Ewropew biex niksbu l-miri. il għanna nħarsu lejn proporzjonalità, il u kwistjonijiet oħra li rridu naħmu fuqhom. Iżda birrida tajba minn kunna ħan nistaw insibu soluzzjoni għal dak kollu skont anki fi skadenza eh, ristretta ħafna. Għandi tlet mistoqsijiet iżda xon jixtieq jerġa' jitkellem ani però tista' titkellem. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq nilqa lilek Ministru u nawgurali kull suċċess għall presidenza tiegħek għall presidenza Irlandiża eh, illi bdiet tajjeb fl-ewwel ekofin li inti kont il-President tiegħu illum adottajtu id-deċiżjoni tal biex 11 l-Istat membru jiproċedi għal fl-implementazzjoni tal-implementazzjoni eh, eh, taxxa tal-implementazzjoni u nixtieq insaqsi kiek għandek idea li ma passi immissu fil-gwar ta' teħid ta' deċiżjonijiet mill-Kunsill u x'inhi l-intenzjoni tiegħek fil-kwartazzjoni oħra fil-prezidenza tijak dwar dan il-punt. It-tieni punt u anki fuq it-taxxa li hija fost il-prioritajiet tijak u din hija ħaġa pożittiva jiena nemmen taf żgur li fid-dawl tal-50 anniversarju tat-trattat tal-Elise il-mexxejja Ġermaniżi u Franċiżi saħħu li għandna bżonn ta' iżjed kooperazzjoni għal politika dwar it-taxxa u l-armonizzazzjoni tal-sistemi tat-taxxa u jiena nemmen illi dan għandu jinkludi koordinazzjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u eh, l-evitazzjoni tat-taxxa u id-naqsu il-kompetizzjoni eh, fit-taxxa u id-dumping Nixtieq eh, nikseb l-opinjoni tijak dwar da kollu u xazzjoniet biħsibek tiħu waqt il-prezidenza tijak f'dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora ħadibata, dwar il-taxxa fuq il-transazzjonijiet ta' taxxa il-Komissjoni se tressaq karta fejs tina b'mod sostanzjali l-elementi tal-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji. Il-Presidenza se tkun il-President waqt dawn il-laqat fej se tiġi diskussa. Se naġixxu mod on, onesti biex nimxu l qoddin dwar dan u eh, dana mux se jisir bis bħala dialogu tal-11 l-istat membru illi, illi għazlu iż-żieda fil-kooperazzjoni, kullħat se jkun involut u se naħdmu bħala um, indipendenti biex inres u nimxu l-qoddim ta' dwan. Aħna impenjati għal eh, fil-program tal-Komissarju Samanta biex naħdmu dwar aspetti differenti dwar l-evazjoni tat-taxxa u anki specialment fil-gwad tal-tax havens u senres u l-program tijaw emmek f'dan il rigward Come back, so it's actually his turn. So if Imis li li jemissa, forse tam il-mistoqsija tijak, imbat niprofa ndaħħal l ekstra sta Antolin u Sean Kelly. Kjoċbuk li jem? Grazzi, Sharon. Skużawni li wasal tard ma kont flaqa ma' Marko Buti ta' Digi Ekfin. U jiena xtaqt namillek mistoqsija li fil-fatt għamilt lilu għalli xaħna konna qed nitkellmu uh, fuq diffikultajiet li se faċċa l-Ewropa fl-2013. Is-six pack uh, eh, li tnaqqis tad deficit ta' 0.5% tal-GDP tad deficit tal kull sena u il-Kummissjoni qed tajt 1.5% tal-GDP. Kulħadd jaf li l-pajjiżi kollha mhux se jaslu Eh, fl-2013 biex jagħmlu dan. Issa intom se tiftħu dan id-dibattitu fil-Kunsill biex tarraw il dawk il-pajjiżi illi qed jitolbu u daġa kisbuh fil-fatt jaraw dal kalendarju tal-tnaqis tad-deficit adattat sabiex ikun hemm dak l-istabilizzatur awtomatiku. Issa mistoqsi oħra fuq il-meda ta' żmien twila l-Kommissjoni ħarġet blueprint li tinkludi proposti li il-Sur Van jista' jinkludi wkoll jiżviluppon fid-dokument liħor u e, eh, fostom hemm eh, idea illi żona euro ma tistax taħdem mingħajr budget biex e, tagħmel tajjeb għal shocks asimetriċi. Kena diffikultajiet kbar biex naraw fiex waslu diskussjonijiet, issa inti tista' tajt li kif kis nistaw nżidu risorsi propju ta' dan il-budget ta' zona euro. Inti taf xiftit dwar dan eh, iktar minna, unbat eh, il-kollega Antonin u kollandu mistoqsiju, ħna deċidenja li se naqsmu l-ħin li kena l-lokata li biex namlu mistoqsijiet. Sí, grazie gracias, brevemente. Yo quisiera agradecer. Grazie tassew, jena ser nżon fil-qosor, nistaq nirringrazzja l-Presidenza Irlandiza nirringrazzja għal ħidma tagħha sabiex ittemm id-dossier dwar l-ipotekar. Intom u rejtu illi kontu pragmatiċi ħafna għal-Parlament Ewropew din hija xi ħaġa tajba mens u aħna naħsbu illi dan l-approċċ huwa simili għal tagħna, għal pragmatiżmu tagħna li grazzi għal stajna nagħmlu ċertu konċessjonijiet. Issa, kif Taħsbu li se temmu il-ħidma dwar iftejemiet ta' Van Rompuy u it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u l-arranġamenti temporani fiż-żona euro sabiex tibbilanċaw il-kontijiet. Ma nalabda politika sabiex nibdlu il-six-pack matul il-presidenza tagħna. Jiena ma nbassarx opportunitajiet fejn aħna nistgħu nibdu l-affarijiet. Ma stajtx nifhem il-mistoqsija tiegħek, eh, onorevoli, u ma nafx kien il-punt ewlieni tiegħek. Imbagħad fir-rigward tal-kwistjonijiet l-oħra jiena naħseb li spjegajt fejn insabu fir-rigward tal-FTT u x'inhuma l-passi li jmiss il-Kummissjoni ser toħroġ dokument ma naħsibx li ser ikun differenti mill-paper mid-dokument ta' qablu, imbagħad jibdew id-dialogi u trilogi sabiex insibu qbil. Kulħadd ser ikollu dritt illi jieħu sem u mhux biss dawk illi huma involuti fil-kooperazzjoni msaħħa. Dwar il-mistoqsija illi ma stajtx nifhem għandi nota mill-uffiċjal tiegħi illi ma nistax nifhimha lanqas. Il-Kommissjoni għandha rwol ewlieni sabiex taħdem il-miri ta' deficit mal istati membri kien hemm mistoqsija dwar il-fondi ta' solidarjetà, element wieħed mill-ħidma tagħna u fil-Kunsill Ewropew se naħdmu dwar dan ma' Van Rompuy. Mhix risposta sodisfaċenti I, think colleagues know that uh, we get better value for money out of Imma l-interpretazzjoni wkoll ma kinitx sodisfaċenti. Jgħid il-kellim. Issa l-aħħar mistoqsija għal Sean Kelly illi reġa' ġilura. U ser isemma il-leħen irlandiż tiegħu. Jiena mniex membru ta' dan il-komitat u għaldaqsan grazzi tal-opportunità li tajtuni l nistaqsi din il-mistoqsija nagħti timerba l-Ministru Nunan u koll l-Ministru Hins. Meta huma bdew bil-portafol tagħhom fl-Irlanda se tinqas minn sentejn ilu l-Irlanda kienet fuq xifer il-falliment ekonomiku u issa ninsabu fix xifer tal-kupru ekonomiku. Irlanda kienet tinsa pożizzjoni tajba biex tagħmel progress, aspetti li tkellem dwarhom il-Ministru Nunen qegħdin eh, nindirizzawhom ser nindirizzawhom fis-sitxu li ġejjin issa dwar reċessjoni ekonomika u l-kriżi. Wieħed mill-gruppi illi aħna spiss nippuntaw subajna lejh u bisira kienu dawk ta' CRAs. dawn l-aġenziji ta' kreditu u jiena Nixtieq nkun naf jekk il-Ministru u ser jikkonsidra li jesplora jew jagħmel aktar progress fuq l-idea ta' Aġenzija ta' Klassifikar ta' Kreditu Ewropea eh, tkun waħda ta' statut u waħda privata fis siċċur li ġejjin sabiex ikun hemm kompetizzjoni fis-suq għaliex eh, din naraw dan il-monopolju li għadu għaddej u jekk forsi fil-ġejjini u x-ser t-provaw tevitaw illi jina taw dawn l-standards fuqra kif rajna fl-moddi l-iktar fil-gwar tal-ħin li nataw e, il-waqt li nataw dawn il-ratings u ċertu prassi fi stati membri. L-ideja ta' Aġenzija ta' Klassifikar tal-Kreditu Ewropea ġiet proposta ftit tal-jemil, ftit ta' zminilu u l-Aġenzija ta' Klassifikar tal-Kreditu dwar dan kien hemm ftejim dwar regolamenti, kien hemm ftejim formali il-ġimgħa l-oħra. Għedin nagħmlu xi progress hemmhekk. Issa din l-aġenzija li tkun immexxija mill-Unjoni Ewropea kollox jorbot mal-kredibilta hawnhekk. Jekk kelli staġixxi f'konformità ma' xewqat tal-Unjoni jew ċertu pajjiżi fl-Unjoni, forsi wieħed ma jqissix bħala oġġettiva. U għalhekk nafu li hemm problema fir rigward tal-aġenziji ta' klassifikar tal-kreditu illi din irrikonoxxuha imma sa fejn jidillien ma hemm l-ebda soluzzjoni sissa. L-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nikoraġġixxu li jkun hemm aktar minnhom dawn l-aġenziji ħalli jkun hemm il-kompetizzjoni u mhux dejjem noqogħdu nserħu fuq dawn it-tlieta l-ikbar tlieta għaliex ir-rekord tagħhom ma tantx kien wieħed tajjeb. Thank you very much. Uh... Grazzi tassew għanna problema bl-Aġenziji tal-Klassifika tal-Kreditu u bl-istess mod għanna problema bil-kumpaniji tal-accountancy. Ser namlu l almut għanna biex ikonna aktar minnhom. Grazzi Ministru. Jiena fiduċuża illi inti ser tissieħeb magħna wkoll hawnhekk meta jkollna trilogu ser tiġi wkoll anke forsi flok l-ambaxxatur Naħseb qed nagħmlu progress, ovvjament fassoltu jkollna xi problemi minimi bejn l-istituzzjonijiet, imma jiena qed inħares lejn il-presidenza u qed nara tazza aktar minn nofsa mimlija. U nittama li inti tkun tista' tiġi u tgħidilna illi hekk kien fil-verità u intom ksibtu riżultati dwar xi dossiers illi għadhom pjuttost diffiċli anke jekk wasanna biex intemmu minnhom. Grazzi tassew. Grazzi u narġgħu naraw żgur lilkom il kol narakom, le, narakom it-tnejn l-erba ta' frar fi Strasburgu, fil-axija. Tista' tkun laqa illi tiġi estiza sabiex nivvutaw fuq aktar kwistjonijiet illi għanna. Għalek, nerġa' narakom fl-erba ta' frar.